Hello everyone, if you take your place, we can start the short voting session for today. Mela, senjuri, jek tiħdu postkom, nistaw nibdew bil-sezzjoni ta' votazzjoni, għallum nittama li għandkom il-cards ta'kom, e namlu verifika tal-prezenza ta'kom, mela. Tistaw forsi tafsu il-buttuni fuq l-apparat. Signora Borzan, tixtieq tivvota? vota Tajjeb, mela l-votazzjoni hija miftuħa. Absu xi bottuna. Yeah, we are fine. Okay, thank you very much. So we started the vote. It's on Tajjeb, mela nibdew votazzjoni fuq il-kontroll budgetarju ta' eh, budgetarju tal-finanzjament tal-NGOs minn budget tal-Unjoni Ewropea. Is-Sinjura Dornano il-rapporter. Nibdew emenda 6 minu favur. Emenda 6. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda disa min favur. Kontra. Astenzjoni maddiċ. Emenda 7 min favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 8 favur. Kontra astenzjonijiet ma deċ. Emenda 10 min favur kontra astenzjonijiet ma deċ. Emenda 11. Le, din ġiet Emenda 12 min favur kontra astenzjonijiet ma ddeċ. Emenda 13 min favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 14, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 18, min favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 16, żewġ partijiet, minu favur, l-ol parti, kontra, astenzjonijiet maddiċ. It-tini parti, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 15, favur, kontra, astenzjonijiet, niverifikawa. Emenda 15. The vote is open. Votazzjoni miftuħa. U tinala votazzjoni. Indicate your vote. Indika l-vot tijak. It's closed, so it is. Tajjeb, mela nagħlqu l-votazzjoni adottata. Emenda 17 minu favur, kontra, astenzjonijiet maddeċ. 19 min favur, kontra, astenzjonijiet maddeċ. 20 min favur, kontra, astenzjonijiet maddeċ. 21 min favur, kontra, astenzjonijiet maddeċ. 22 minn favur kontra assenzjonijiet. Niverifikawa. Is open. And the vote is closed. Mena nalqu l-votazzjoni. Adottata. 23 minu favur kontra assenzjonijiet għaddit. 24 żewġ partijiet, l-ewwel parti minu favur kontra astenzjonijiet għaddiċ, it-tieni parti minn favur. Le, din ta' it-tieni parti mela. Emenda 26 minn favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Min 25 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 27 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 28 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. 29 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emendi 30 u min favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 33 ġiet tirata, 36 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 34 min favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 35 37 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 38 min favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 39 min favur kontra astenzjonijiet għaddit. 32 min favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 40 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 41 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 42 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 43 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 44 min favur le din irtirata. 45 Min favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 46 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 47 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 48 min favur l-ewwel parti kontra assenzjonijiet għaddit. Tini parti minu favur kontra astenzjonijiet għanu verifikaw. E Tini parti, il-votazzjoni miftuħa. And the vote is closed. You got it? Yeah. Narqu l-votazzjoni. Adottata. Disa u erbajn min favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 50 min favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 52 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 53 35 minu favur kontra astenzjoniet maddeċ. 54 favur kontra astenzjoniet maddeċ. 55 favur kontra astenzjoniet għaddit. 56 favur kontra astenzjoniet maddeċ. 57 żewġ partijiet, l-ewwel parti minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. 59 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 60 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 61 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 62 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 63 min favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 64 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 65 favur kontra astenzjonijiet għaddit 66 żewġ partijiet l-ewwel parti min favur kontra astenzjonijiet għaddit it-tieni parti min favur kontra astenzjon le ħanivotaw fuq għajva. Mela, minnu favur tini parti kontra astenzjonijiet għaddit. Premessi, emenda 1 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 2, favur kontra astenzjoniet maddeċ. Emenda 3, min favur kontra astenzjoniet maddeċ. Erba, irġi tirata. Hamsa, min favur kontra astenzjoniet maddeċ. L-aħħar votazzjoni mela eh, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Nar votazzjoni. Mela, maddiċ. Ek konkludi l-sezzjoni ta' votazzjoni. Nirringrazzjakom. Okay, dear colleagues, let's enter the debates agenda of today. Mela kollegi, eja nibdew bl-agenda fuq dibattiti. L-ewwel punt hija l-opinjoni abbozzata fuq ħajja it-twal għal prodotti. Ir-rapporter, is-Sinjura nadilek il-kelma, Sinjura. Nirringrazzjak ħana rajek nistax nitkellem eh, najat ftiktar mill-istorbi li fil-sala. Mela, f'jannar jena tajt l-opinjoni abbozzata għaj lilkom. L-ideja hija illi konna prodotti li idumu iktar u kollu ħajja it-twal. Mela, jider illi sissa l-opinjoni għandha ħafna limiti li għanna fl-opinjonijiet. Mela dak li qed nipprova nagħmel huwa illi nħares lejn il-punti fundamentali u l-importanza li kollok eh, prodotti li idumu iktar tajbin. Bekk ikun l-affarijiet ikunu iktar sostenibli rridu nkonsidraw il-rizorsi ta' dinja hija huma limitati, allura rridu ntejbu l-ekonomija ċirkolari biex nżidu l-ħajja tal-prodotti. Jiena ħan nkun qed indaħħal eh, emendi għall-opinjoni tiegħi għaliex qed nipprova nipprova li din l-opinjoni tkun kemm jista' jkun speċifika. Jiena ma nixtiex illi jkun ta' kompendium ta' idejat eh, għal-konsumaturi, negozju l-istati membri imma minnaħa l-oħra jena nishtiq illi tkun ta' aspirazzjoni biex inżidu il-ċiklu tal-ħajja tal-dawn il-prodotti tana għanna il-kumitat mexxej imko imma naħseb li l-kumitat tal-ambjent jista' jagħmel kontribuzzjoni importanti wkoll. Hawnhekk qed nitkellmu fuq li konna din viżjoni ambjentali f'din il-kwistjoni u anke li konna inċentivi tajbin fis soċjetajiet tagħna biex niżviluppaw eh, modelli aħjar ta' konsum. Meta nitkellmu fuq il-tkabbir, eh, forsi nistgħu nsibu xi tip ta' qafas differenti illi jista' jħallina nikbru mhux biss li nibqgħu nipproduċu l-affarijiet ġodda kull darba. Jekk irnexxinna ikonna dan il model ta' produzzjoni aħjar ikunu għatin nagħmlu ikun ta' benefiċċju anke l-ambjent. Fl-Iżvezja naqsu il-VAT għal meta ikollok prodott li tirranġa, per eżempju ikollok xi ġugarel eh, jew xi ħaġa li tittirranġa il-VAT li jkun għal dan il servizz jsir fuq dan is-servizz ikun iktar baxx. U apparti minn hekk jista' jkollok naqis fit-taxxa jekk inti tieħu prodott biex jitranġa flok tixtru ġdid. Jiena ma nasibx din tista' tiġi tradotta eh, bl-istess mod kullimkien, imma nistgħu nidu ispirazzjoni minna din l-idea għaliex hekk nkunu nistgħu nirranġaw l-affarijiet minflok narmu. Naħseb dak li qiegħda tagħmel l-Iżvezja għandu koll effett indirett meta nitkellmu fuq anke l-ħolqien tal-impjiegi. Jekk inti tmur tieħu eh, xi ħaġa biex tirranġa, ħadd toħodha x'imkien lokali u mhux se tibata x'imkien eh, xi post ieħor normalment. U għalhekk meta nitkellmu fuq it-taxxa naqis tnaqqis fil-VAT, hemm anke hemm id-diżin tal-prodott mill-bidu. Dan għandu jsir mill-bidu. Irridu nsibu modi ta' kif ikunu nistaw niddisinjaw il-prodotti b'tali mod illi ikunu faċli li tirranġom. Irridu kol li tolbu l-Kommissjoni sabiex jamlu revizjoni tal leġislazzjoni fuq il-batteriji. Sabiex meta prodott illi ikun qed juża il-batteriji ikun faċli iktar li tagħmel skambju tiegħu. U anki l-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti tkun itwal u anke nkun nistgħu nirriċiklaw il-prodotti fil-grupp ta' ħidma tal-Kommissjoni għandhom jinkludu dan il-konċett, ġifiri li l-ħajja itwal għandha tkun eh, ċentrali kollok prodotti iktar sostenibli se jkun ta' inqas detriment għall-ambjent. U għalhekk din hija xi ħaġa li tkun marbuta ma' leġiżlazzjoni ambjentali. U hekk ikunu nistgħu insalvaw l-ambjent anki r-riżorsi, l-minerali u affarijiet oħra. Mela, dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu jiġifieri hawnhekk huwa li eh, nagħmlu l-ħajja ta' konsumaturi iktar faċli jekk jażlu prodotti li idumu iktar. Anki t-tikketjar huwa importanti. Per eżempju, għana sistema eko fit-tikketti tagħna. Din hija xi ħaġa li nistgħu ninkludua sabiex ikollna il-ħajjet wara l-prodotti. Per eżempju, jekk kondek kollok persuna li titixtri magna tal-ħasil, per eżempju, importanti illi ngħidu illi per eżempju din il-magna tal-ħasil għandha id-dum ċertu sijat u oħra tkompli taħdem għal ċertu sijat oħrajn. Janki jekk forsi il-magna tal-ħasir tkun iktar olja imma tati iktar sigħat forsi l-konsumatur jista' jażel dik il-magna. Jiġifieri din hija xi ħaġa li tejna anke l ambjent biex bekk nkun komplu nipproteġu l-ambjent. Ġifiri, hemm ħafna eh, proposti u hemm anki punti speċifiċi jiena ħanressaq l-emendi fid-dokument tiegħi u anki ma' shadows tal-gruppi l-oħrajn ittama li jaqblu miegħi sabiex aħna nippruvaw nresqu din l-opinjoni abbozzata f'set ta' idejat, ġifieri ħajkollna prodotti li, li għandhom ħajja itwal. U anki sabiex anki l-kumpaniji l profit. Aħna nippruvaw nipproteġu ir-riżorsi u l-ambjent għanna nħarsu kol lejn it-kabbi minn perspettiva differenti ġifiri mux li tixtri u tarmi imma li konna prodotti li jiswew iktar, eh, li jdumu aktar u eh, mux nikonsmaw l-affarijiet u narmu. Jina interessata nispanka l-idejat ta' Shadow Reporters, ġifiri nista nilqa eh, anki xie punti sabiex nċaraw dan bot għawnek fil-komitat ambientali, għana niprovaw Eh, naħdmu zibta biex ikollna rapport kemm se jkun ċar hemm data ta' skadenza l-emendi 8 ta' Marzu, jiġifieri jekk eh, fadlilkom jiskom jisu ġimgħa sabiex eh, tibatu dan il-kommenti u jekk u nittamaw li sa' 11-12 ta' April nkunu nistgħu nivvutaw fuq din l-opinjoni hawnhekk fil-kumitat. U minn kif fimt ukoll il-votazzjoni fimko se ssir l-aħħar ta' April Jiġifieri jiena ħarqana sabiex ikollna kooperazzjoni tajba ma'kom. Grazzi. Grazzi, issa nieħdu round tal-Shadow Reporters. Nibdew is-Sinjura Colin Langen. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri. Ewwel ħaġa, Nixtieq nirringrazza lil Kristel Schaldemose tal dan id-dokument, din l-opinjoni hija tajba ħafna, eh, bażi tajba biex inkomplu natmu fuqha u nittama li konna aktar kooperazzjoni. Il-vantaġġi ekoloġiċi ta' prodotti bħajja itwal eh, huma ċari ħafna. Jekk il-prodotti eh, jiswew għal-aktar idum għaddejjin għal-aktar żmien tipproduċi inqas skart u inqas materja prima li kollha bżonn biex tipproduċi l-prodotti mill-bidunet. Issa, jina nistanajt li naqbel mal-rapporter bisħiħ jiġifieri li priorità għal produzzjoni sostenibbli u l-użu hija l priorita ċara. L-avvantaġġi tal-ekonomija ċara tal-ekonomija ċirkolari u maċari għana nħidu eh, vantaġġ tagħhom. Irridu nbidlu l-mod ta' kif il-konsumaturi jużaw il-prodotti li ntremew. Il-rapporter naxxiela Eh, tħarsen il-bilanċ tal-ħajja tal-prodotti u anki li konna politika fil-politika eh, tajba fl-iskart fil-proposta tagħha. Il-proposti tal-ekonomija ċirkolari f'dawn għandna nkunu ċerti illi jirtu kun hemm ċiklu tal-ħajja kemm jista' jkun twil għandhom jiġu rranġati dawn il-prodotti u kwalunkwe prodott illi jintremew għandhom jirġgħu jiġużati u riċċiklati anki l-parti il-parts tagħhom. Iġdu kun hemm iktar inċentivi sabiex eh, kun effiċenti fir rizorsi u aktar eh, favur l-ambjent. U anki ikun eh, hemm il-modell ekonomiku tal-ekonomija li taħdem li tagħti ħafna vantaġġi, speċjalment anke jekk inħarsu lejn l-opinjoni biex il-prodotti jkunu iktar effettivi u effiċjenti. F'paragrafu 2 ir-relaturi tgħid illi jrid ikun hemm dawn l-approċċi ibridi jista' jkun hemm bidliet li jsiru. Is-Sinjura Xaldo Mozer, forsi nista' nkun iktar kritika hawnhekk, jiena qed nassumi illi jekk inħarsu lejn printer jew xi magna tal-ħassib din mhux tintuża daqshekk. Jekk jiena ħan nixtri prodott iktar għali li huwa aktar effiċenti, aktar b'saħħtu, jiena ħankun qed nużah għal perjodu itwal, imma jekk jiena ħan ikrih ma jinteressanix għaliex m'hemm l eh, Mem lebda spiża zejda li kif ikun hemm prodott ġdid li joħroġ jew skont il-kuntatt li jkolli jiena nista' nagħti lura il-prodott l-antik. Issa, din l jaqblilhom ma nafx għad nirrit verifika dwar dan. Ġifiri forsi nistgħu nikkonsidraw dan il-punt tal-leasing. Uh, jiena nista naqbel mal-prinċipju tal-responsabilta estiza tal-qed manifattura u din għandu tiġi inkluża wkoll fid-direttiva tal-iskart. Nittama li nagħmluha sabiex ikonna inċentivi ta' eh, l-użu tal-prodotti fuq meda etwal ta' żmien il-ħajja it-twal tal-prodotti hija xi ħaġa li nsibuha eh, fl-aġenda ta' ħafna kumpaniji. Fi Franza, per eżempju, eh, għamlu proibizzjoni eh, l-Svezja zidu garanzija ħames snin, fin norveġja hemm testijiet regolari li jsiru sabiex jiżguraw l-impatt ambjentali jiġi mtejjeb u anke fil-Ġermanja hemm programmi nazzjonali sabiex Eh, isaħħu l-użu tal-konsumaturi u anki l-Blue Angel li hija skema volontarja ambientali. Hemm l-opinjoni abbozzata li ħanressa bħala emenda sabiex insaħħu il-ħajja tal-prodotti. L-approċ huwa ta' ħafna eh, naħat. Aħna rridu nsibu koordinazzjoni aħjar u niżguraw illi il-miżuri individwali osta staklu. Ridu, rridu konna eh, smart mix biex nkunu ċerti illi il-prodotti jkollhom ħajja itwal. Irtu għuna produzzjoni sostenibli, naraw kif nistaw intejbu għaw kol sabiex fl ħin ikunu nistaw intejbu l-interess li għandhom fil-persuni, eh, interess li għandhom fl-użu ta' dan il-modell rridu l lejn din l-idea li kollok ekonomija ċirkolari effettiva u kif nużaw risorsi u anki nżommu innovazzjoni u żvilupp teknoloġiku minnaħa l-oħra. Dan id-dokument, dan id-dokument eh, huwa punta tluq tajab ħafna. Grazzi ħafna. Issa nadu għal-kalem għal-imis. Signora Ganis, grazzi ħafna jina għet nitkellem fissem il-kollega tana Sir Meissner, għonek għandi eh, l-opinjonijiet ta' għonek. Tilqa il-xol ta' rapporter u għabotza tajib ħafna sabiex intejbu eh, l-lat ambientali u l-ħajja twila eh, tal-prodotti u ma parametri importanti sabiex nintejbu s-sostenabilità u naqsu l-skart. Mod ġenerali, il-shadow ta' għalde taqbel mal-li jisranġaw il-prodotti flok jintremew, taqbel ma' punt tlieta tal-opinjoni abbozzata. Tajjeb ukoll nirrikonoxxu illi ħafna prodotti għandhom jiġu riċiklati anke bħala materja prima u hemm ċertu ċertu swieq li diġa' għandhom eh, dan il-proċess anke xi xi kumpaniji pereżempju għal-mobile phones. Fuq kemm jitranġaw iva ma tiskludix li konna proċ iktar holistiku għada mhijiex ċerta jekk forsi jistax ikun hemm approċċ komuni għal kulħadd u kol skużawni qed naġġe, Mhijiex daqshekk ċerta wkoll jekk il-teknoloġija tħalli l-ispazju għal li jitranġaw x'ka jkunu l-prezzijiet ukoll. Ix-shadow rapporter taħseb ukoll li jrid ikun hemm bilanċ tajjeb bejn l-innovazzjoni u l-estensjoni tal-ħajja Eh, kif eh, naraw fil-rapport u specialment f'punt wieħed taqbel illi l-imġiba tal-konsumatur għandu mġiba għandu eh, ir-rwol importanti ħafna, ġifir tajf li nżidu l-kuxjenza fost il-konsumaturi, din hija importanti ħafna. F'premessa A, fil konklużjoni Gazin Meissner lesta li tikkollabora mar-rapporter tagħna jekk ma jimportax nixtieq ngħid xi ħaġa bil-Franċiż, Ġiet nifoka fuq paragrafu 4 unnek fissem il-gruppi liberali, paragrafu numru 4 jitkellem fuq il-pjan ta' ħedma tal-Kommissjoni fuq il-co design illi hija terminoloġija li jiena inni issa naħdem fuqha fid-direttiva qafas illi konet nitkellem ma' Peter Leaser u koll u membru jħor f'komitat jħor maħna konna enna li pala preċedenza ħanes fuq pressjoni dakinar ma xorta d-importanti fuq l-importanza li aħna nifokaw mill-bidunet fuq il-ċiklu tal-ħajja tal-prodott illi illi 80% tal-ekonomija jistaw jamlu jistaw japplikaw għalun pal-industrija u għallura fuq dit neħija tal-paragrafu għalbu essenzjali għalina grazzi. Thank you very much, Madam Rees. Grazie ħafna. Issa naddu għal sur Kwaristi Abounds. Ingrazzi ħafna, Sinjura President, jiena naqbel mal-approċ ġenerali tar-rapporter imma nixtieq nenfasizza illi iħtieġa li niġidu anke l-absolescence din hija xi ħaġa tiġi penalizzata biex nistendu l ħajja tal-prodotti fid-dizin tagħhom anki fl-armonizzazzjoni teknika. L-informazzjoni għandha tingħata lill konsumaturi u għandu jkun possibbli li tirranġa il-prodotti b'mod effiċenti anke meta ħarsu l-ispejjeż. Tajjeb li rapporter għandha tinkludi dawn l-idejat b'mod aktar ambazzjuż anki fil-programm ta' co-design għal-2019. Irrid ikollna nħarsu lejn il-proċess li jista' jsir fejn hemm anke standardizzazzjoni volontarja. Irridu nikkonsidraw il-konsumaturi, l-ambientalisti u trade unions mandat politiku hawnhekk imma ma nasibx qiegħda tajba ħafna li aħna mtaħarsu lejn id-dew minn tal-ħajja tal-prodotti u l-prodotti ġodda, id-dizin tagħhom irridu jkunu iktar ambizzjużi. Aħna apparti minn hekk nixtiequ nitolbu lill-Kummissjoni sabiex toħroġ bil-proċess fejn l-industrija tkun tista' tmur lilin mill- mill-ideja li ta' tixxi u tarmi. Jiġifieri li nimxu ma' din l-ekonomija ċirkolari. Il-Kummissjoni għandha tħeġġeġ ehm, skambju tajjeb tal-informazzjoni prezzi tajba fl-Unjoni Ewropea. Din għandha tilħaq anke l-awtoritajiet reġjonali u lokali. U apparti minn hekk importanti li nappoġġjaw l-attività ta' fejn arranġamenti lokali anka meta jinbieħu jixtraw il-prodotti kif semmit il-rapporter. Il-konsumaturi ekk imbagħad ikun qed nimxu ma' mudell iktar sostenibbli, jiġifieri ta' kooperazzjoni mhux individwaliżmu. Soċjetà illi eh, eh, taħdem mas-soċjetà tal-konsumatur u ma tkunx maqsuma skont il-klassi. palissa anki din l-ħol inħin kollu artificiali eh, taħdiġijiet artificiali u aħna zgur li l-est li nkomplu naħdmu lejn nħarsu lejn il-proposta ta' rapporter nkunu konstruttivi, grazzi. Grazzi, President. Jina ringrazzi anki l-rapporter, ċaldu Moz, għal-ħidma taħħa għanna nasbu li biex ikon illi konna eh, ħajjart wara l-prodotti eh, eh, mux jena ekonomika ma kulturali. Irridu irridu nafaċċaw l ħadu u għal l-għadu u huwa neoliberizmu dan il mekanizmu illi wieħed irid bil-fors ifittex l-utli u l-produzzjoni industrijali introduċitu din meta kienem inqas da talba eh, u komplew jinsistu biex il-familji kollom żewġ televisions, żewġ washing machines u minn kollox iktar minn ħaġa waħda, din hija l-idea. Eh, eh, ċerti oġġetti li jistaw iduru, idumu ħafna u jistaw jiġu imsewwa u dana eret il-soċieta moderna ta' il-soċieta għana għax anki il-persuni li jafu għalli għandhom dawn il-ħiliet u Umbat dil-mentalità illi meta wieħed meta oġġett ikun da xejn qadimi jiġi konsiderat e, superat u jinnaqbel naqbel perfettament. L-oġġetti għandhom ikunu e, e, għandu jkollhom ħajja twila u għandhom umbat fl-aħħar tal-ħajja tagħhom għandhom jiġu għandhom jiġu riċiklati fuq dak li għandu xieqsam mal-partijiet tagħhom mal-spare parts. Bekk inkunu nistgħu anki naqsu l-iskart. E, u u f'dan il-kas il-produttur għandu l-ikbar responsabilta' u għal daqstant għand bżon ikollu nċentif biex jgħamil prodotti li dumu iktar. And uh, Madame Dornano, very shortly please. Merci Madame la Présidente. Si. Jena nishtiq ningrazzja u koll il rapporter ta' xola fuq eh, dan il- suġġett fuq il-birazza li jem minn fejġej l-istat pala l-ispejjes jewa ovvju għalix fil-pajizi li qed jiżviluppaw il-kategoriji ta' impjieg qegħdin josru, speċjalment il-problema ta' skart municipali li u qed jola mill-2014. Aħna qed nippruvaw nilimitaw dan is-sens programmat il- lat estetiku problema strategika ta' differenzazzjoni huwa assurda li aħna kontri kontrija Għadek li huwa sostenibilità ta' prodott għan jispiċċa għabbus tal-prodott li kun żviluppat għal dawk li jiżviluppaw. Allura aħna rridu natu importanza inizjattiva ta' komunikazzjoni fuq livell legali fuq dawk il-kwistjonijiet eh, perikolużi għal dak li huma pereżempju il dak li għandna eh, fi Franza tal-2012 bħal direttiva leġislattiva fuq il-konsum għal dik li huwa il-liġi penali eh, hija wkoll kolmur kontra il-liġi tal-kompetizzjoni leġislatur jista f'kull każ jisaħħa il-garanziji legali jew inkella l-informazzjoni obbligatorja per eżempju fil-notis tal-utilizzazzjoni imma importanti in naċċertaw applikazzjoni stretta tal-liġi u tal-regolamenti eżistenti li mill-approċċ leġislattiv tar-rapporter irridu nisqu eh, li il- il-inqajmu iktar koxjenza fost il-konsumatur huwa essenzjali għaliex il sostenibilità għandha tkun argument kummerċjali, imma li aħna nagħtu informazzjoni wieħed jirbot fuq u mhux biss responsabilità tal-imprizi u wkoll tal-awtoritajiet pubbliċi u e, awtorità superju mhijiex awtorità li ta' ċittadini. Aħna l-Unjoni Ewropej għandha tendenza illi nipromovu xi ħaġa biex e, għall flus u mhux minħabba l-ħsara tagħmel ekoloġikament. Jekk aħna nħarsu pereżempju lejn il-bozzat tal-ċomp, hija eh, l bosa tal-LED jekk aħna nħarsu le um, dawn għamlu ħafna bidla mill-effetti li kellhom ħażina fil-passat. Aħna rridu nħarsu wkoll lejn il-ċiklu tal-ħajja tal-prodott għall konsumatur u aħna ħanoħorġu tekst fuq dan. Thank you. Mr. Lisa. Sur Liza. Grazie. Nirringrazzja anki l-Xalde Mose u anki li Colin Lagen tal-li prezenta prezentaw pozizjoni tal-IPP għandi zewġ punti. Nappoġġa la bots u l-kommenti tas sinjura Colin tal-IPP. Nishti nati zewġ eżempi illi nasib li nikkonsidraw. Pozitivi ħafna illi ħana nużaw iktar bozzot illi di pero il-problema illi daw għandhom illi e di ġovjom ek wieħed e, e, ek wieħed juża l-kuluri kollu biddel l di kollu u dana mhix ħaġa tajba għall-konsumaturi u laqqas għall-efficienza fir Il-ħajja Il-ħajja tal-prodotti hija limitata mħabba komponenti waħda biss. It-tieni eżempju huwa l-smartphones tagħna stess aħna malli joħroġ iPad ġdid fissu il-talba titla mill-ewwel. U jiena nixtieq li l-Kommissjoni ikunu iktar speċifiċi fuq dan il-punt. E l-aġġornamenti eh, edin hemm apposta biex umbat il-smartphone eh, jiġi jieġi superat u dan huwa mentalità ta' business biex eh, biex inti tkompli tixtri eh, prodott ġdid. U dana jimxi kontra l-ambjent. Rridu namlu xi ħaġa biex nevitaw dan il-problema, rridu nikkonsidraw xi strumenti rridu nużaw f'dan il-każijiet. miżuri tal-eco design hija possibilità, però irridu anki inħarsu lejn l-alternativi. Għax id-direttiva tal-eco design hija storja ta' suċess, aħna ksibna ħafna fil- fuq dak li għandu xaqsam mal efficienza tal-enerġija, però kellna anki problemi. U dawn pratikament iġi sfruttat minn eh, politika kontra l-Europa. Eh, u allora għanna bżon tal-eco design, imma minni zgur jek dan din it-tri jiex se tirsolvi problemi kolla. Eh, Niproponi li nużaw anki alternativi oħrajn. Per eżempju li konna tikettjar aħjar, specialment għall-LEDs, Eh, din hija ħaġa li propju hija eh, preskritta ma' ħafna produtturi ma' asbis jarawa. Eh, anki xiri pubbliku tista' tejna, jista' u wkoll. U anki forsi ċerti prodotti għandu jkollhom għandu jkunu obbligati li jkollhom garanzija iktar jek ikonna garanzija għajtwal biex biex wieħed ma ma ma ma, jkunx hemm tendenza uh, ta' biex biex wieħed ibiddel il-prodotti. E, u l-Kommissjoni għandha tatina evalwazzjoni għaliex is-suq ma jistax jagħti dawn is-soluzzjoni jekk jekk affarijiet jinkisru. Allora il-konsumaturi, il-kompetizjoni għandhom jifmuħ jif dan u għandhom jif jizvilupaw proċessi ġodda. Bla dubju, il Issu il tista tagħmel pressjoni fuq il-produtturi biex ikunem prodotti li jdumu iktar. U dana ikunu vantaġġi għal kulħadd, però mhux hekk jaħdem fil-fatt il-suq. Għandi żewġ kellima oħrajn u bagħad nalaqa' din il-diskussjoni sur skribak. Thank you, Madam Chair. Grazie. L-ewwel net nifraħ l kollega rapporter fuq il-opinjoni eccellenti illi t-rispetta il-politika principali fil-ekonomija ċirkolari. U nishti nisħaq fuq tlet punti. L-ewwel l-importanza tal ekodesign u tal-inċentivi għall-industrija Ewropea biex tiproduċi prodotti li konu li jdumu iktar u li jistaw jiġu imsewa. Uh, Bekk inkunu nistaw anki noħol u impiegi ġodda biex bekk kontribuċi għall-ekonomija u tista anki bekk insaħħu l-impiegi eżistenti li huwa importanti anke għal kompetitività tal-ekonomija Ewropea. U għaliex b'dan l-approċ jista jkollna iktar risorsi u anke iktar efficienza enerġetika u bekk tagħti kontribut għal politika għal politika oħra, għal policies l-oħra fl-Unjoni Ewropea. Punt ieħor jiena napoġġa anki il-shift fil-prodotti u servizzi li kunem business models ġodda illi ti permetti eh, il-imġiba tal-konsumaturi tagħna minn eh, ownership għal servizzi u fl-istess ħin ti kontribwixi għal biex tagħti inċentivi għall-industrija u għall produtturi. U tillet punt l-ewwel żewġ punti jitolbu li it-talba tikber u naturalment bekk il-prodotti se jkunu umu iktar flus għax illum ma ninkludux l-ispiża ambientali, speċjalment għal prodotti importati. U allura irridu ninvestu fl-informazzjoni li l-konsumaturi għaliex u aħjar li wieħed jixtri dawn il-prodotti li dumu iktar u li għandhom naturalment automatikament se jkunu iktar e- umu flus u għaliex se jgħinu anki l impiegi fil-servizzi tal-tiswija. L-iktar ħaġa importanti u koll hija illi nżidu l-kuxenza fl-istati membri biex jadottaw inċentivi ekonomiċi eh, fil-kondizjonijiet fil ta' xogħol. Grazie. Issa sur balzo, l-aħħar, kellim. Grazie. Dan huwa Dinja opinjoni importanti ħafna, għaw ħafna punti importanti li tresqu. Il-punt numru 6 nishtiq nitkellem fuq fid-dettal għaliex għax il-xogħol fuq il-ċiklu u importanti. Il-konsumaturi m'għandhomx jiġu mħeġġa li jixtru prodotti fejn m'hemmx biżejjed informazzjoni fuq il-tikketta biex ikunu jistgħu jagħmlu għażla informata. Jekk wieħed jixtri karozza għalja, spiss jajdulek eh, kemm kem hemm garanzija, kemm itwila garanzija kontra l-korrożjoni. Imma f'ħafna każijiet hemm biss speranza illi il-prodott ma, ma da' sekk għax bekk il-konsumaturi mbagħad ikunu eh, obbligati jixtru so, jixtru prodott ġdid. Ma nafx verament fejn hija soluzzjoni hawnhekk fil-iPads u fil iphones per eżempju, naraw illi hemm dejjem aġġornamenti apposta regolarment forsi għanna bżon ta' iktar propaganda biex ma jintermewx u biex ma ma, jinxtarax prodotts ġdid. Jina għandi fideja, per eżempju, għandi fon Nokia jini, li jien xtrajtu tliet snin ilu u forsi eh, għaret eh, narmiħ eh, tlift charger u ħafna eh, mort ħafna postijiet u provajt nsib charger pero kullħadda ħabija għaliex għandin nixtri charger għal dan il-telefon. Eh, Dawnu ma prodotti eh, illi irridu namlu propaganda fuqom aħna. Eh, Eh, biex nġildu kontra l-propaganda li eh, għandu l-prodott fiħa, dejjem eh, hemm din it-talba għal konsumaturi li jixtru dejjem il-prodott il-ġdid. Nati il-mikrofonu sar il-Kommissjoni. Sur Bennett. Biex i-kommenta fuq dan is-suġġett. L-lodwa tajba, grazzi President hemm xi ftit punti li eh, ġew mresqa. Mod ġenerali aħna kontenti bħafna l-elementi li issemmew u anki eh, lejn ir-rapport oriġinali wieħed irid iżom f'moħħu kif imxiet l-eko design u aħna dejjem nużaw approċ ta' l-inqas spiża possibbli. U dana eh, ma kienx faċli mħabba l-efficienza enerġetika. Allura fuq l-elementi, per eżempju, fuq l utilibility fuq usability u reparability, u wieħed ma jistax japplika dan l-approċ uh, u jifissa. Hemm um, xi Però ma xed ma jfissirx li dan ma jistax jisir, din hija l-isfida li qegħdin naħdmu fuq aħna anki fil-Kummissjoni. L-iktar eh, kwistjoni importanti li ġiet imsemmija ċoe xinija eh, qed tagħmel il-komunità ta' standardizzazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-recyclability u u usability u l-ħajja twila, nixtieq informa il-Kumitat illi hemm iktar minn 30 kumitat tekniku li qed jaħdem fuq din il-problemi. Hemm seba' teams ta' proġetti orizzontali u dawn ser jagħtu rapporti tagħhom is-sena d-dieħla fl-aħħar ta' sena d-dieħla u l-ewwel tliet xhur tal-2019 u dawn huma standards orizzontali u speċifiċi ta' prodotti li qegħdin jikkonsidraw f'matriċi hemm għal daqstan ċerti elementi li huma iktar orizzontali minn oħrajn U bħala bilanċ bejn trade-offs ta' speed u formalità huma qablu illi se jagħtu tlet tipi ta' dokumenti u standards. Hemm il-lien, standardi ien li huwa l-iktar oli, mbagħad speċifika teknika, mbagħad e, ftejmiet tal-workshop sen, ċen għal stant peress li qed nitkellmu fuq prodotti eh, informatiċi u anki prodotti li għandhom evoluzzjoni maġla u anki eh, eh, imħabba u peress li anki proġetti oħrajn ta' eco-design li jimxu jaġlu, irridu nizguraw li anki il-komunità ta' standardizzazzjoni tal komissjoni timxi anki bl-istess mod, bl-istess ritmu maġġel. Ma reċniħu wis eh, eh, ħin mill-komitat ta'kom, u però jekkaw xaħat li jishtiq jagħmel mistoqsijiet jgħan lest eh, disponibbli nirrispondihom, però fuq ċerti miżuri li għabbozzajna u li qed nippruvaw nintroduċu fil-proċess ta' regolamenti tal-eco design aħna provajna Eh, indaħlu xi projbizzjonijiet ta' teknika non reversibbli. Eh, użajt din il-formulazzjoni daqsxejn waħda twila għax hemm ħafna protesti legalistiċi minnaħa tal-produtturi u imħabba l-inkollamenti li jisiru fil-prodotti u hemm regolament komplikat l-iktar waħda importanti hija fid-displays u hemm żewġ affarijiet hemmhekk illi għamiltu referenti referenza għalihom intkom fid-dibattitu tal-lum illi il-software u anki ħafna drabi nsemmuhom anki phoneware u fuq kwistjoni ta' servizzi tal-cloud, eccetera, fit-tieni ħajja tal-prodott il-software għandu ikun disponibli dan mhuwiex għadu ma wasalx fl-istadju ta' regolament inja abbozz minna ħatana u fl-imkien ma dan u koll għanna l-idea illi il-parti principali tal-device li huwa l-element funzjonali ċoħe drivers u l-elettronika inklusa aħna qed nippruvaw nip naqsu il-kwantità ta' dawn l-elementi li jiġu distrutti għal dastant it-tentazzjoni ta' distruzzjoni tiġi mill-puntu di vista tal-riservatezza u forsi ma nistawx ninforzaw l-istruzzjonijiet finanzjari illi ma, jirdux id-data li kunem fuq diski u fuq il-hard disk saċa għal-jom din il-riservatezza ta' data u sikurtà tal-data negozju tagħhom huwa l-iktar ħaġa importanti, huma iktar importanti minn konsiderazzjonijiet ambientali, però hemm ħafna anki negozji oħrajn l-abilità li wieħed jiddistruġġi din id-data b'mod sikjuri importanti u hija kruċjali għat-tieni ħajja tal-prodott. Aħna qed nippruvaw namluħda f'kull wieħed minn dawn id-devices u għalli nobbligawhom jagħmlu Eh, jużaw software ta' data deletion li għandu jkun disponibli flimkien mal prodott u il-negozju u l-konsumatur għandu jużaw dan skont il-modell kommerċali tagħhom. U però bekk ikunem ħafna iktar devices disponibli għal biex jiġu użati bħala tini ħajja. Nittama li jena e, eh, rispondejt għal Eh, ħafna mill-tħassib ta'kom u niddikjara ruħi disponibli għal iktar risposti. Grazzi. Il-rapporter. Grazzi, grazzi li kullħat għal kommenti ta'kom, għal kontribuzzjoni ta'kom jena perswaza, jena, jena zgura li nistaw aħna niksbu rapport eh, tajjeb ħafna. Xtaqt eh, nitkellem fuq zewġ punti. E dak li għal l-onorevoli Lise naħseb li huwa veru, huwa ġust. Aħna għanna dan f'moħħna, ċoe li nikonsideraw l-sfida ta' software li hemm fil-iPads odma u fil-mobiles odma. Dan huwa element importanti. Mbagħad il-kollega Koli Langen jiena naqbel dak li qalet fuq il-problema tal-leasing jekk eh, imbidlu l-prodott eh, spiss dana u importanti, però aħna nixtiequ illi natu iktar inċentivi biex l-industrija joħorġu prodotti iktar sostenibli li kollom ħajja etwal <clears throat> u b'dan il-mod inkunu qegħdin nikkontribwixxu għal biex verament u ekonomija ċirkolari. <clears throat> E l-intenzjoni tagħna għandha tkun li nimmiraw lejn ekonomija ċirkolari, ċirkolari biex nibatu sinjal ċar lis soċjetà u fl-istess ħin naħdmu biex anki eh, il-leasing se jista' jkollu effett pożittiv fuq is-sostenibilità. Grazzi għal kontribuzzjoni tagħkom kollha u nittama li nkun nistgħu napprovaw rapport b'maġġoranza. Grazzi, grazzi tajti President. Aħna għandna skadenza l-emendi 8 ta' marzu fl-ofsenar. Issa l-punt li mis skambju ta' e, opinjoniet mal-Kommissjoni fuq e, id difiza tal-ikel. Nati il-mikrofonu li d-dirittur Ryan mill-Dici Sante. Xlodwa eh, tajba, Signori, President, jina nishtiq najt kelmtej bħala introduzzjoni tal-punt fuq l-intenzjonijiet leġislativi li għanna u anke fuq il-kontest internazzjonali. Dawn huma l-punti li se nitkellem fuqhom. L-ewwel net nibda bil-leġislazzjoni fuq is-saħħa u nixtieq ngħid li aħna għandna leġislazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea bbażata fuq il-minacċi gravi eh, transkonfinali fu il-kwistjonijiet ta' riportar għal eh, ċentru tal-Mart tal-Unjoni eh, Ewropea u għanna anki sistema ta' allerta early warning response biex nkunu nistaw mm, natu notifika fuq avvenimenti transkonfinali u anki tfaqih ta' epidemiji u anki fuq il-prevenzjoni kontroll ta' mart u anki eh, teddit uħrajn bħal teddit ta' biosekurta u namlu eh, strumenti xjentifiċi. Mbagħad għandna il-komunità illi tiġbor fl-imkien id-dipartimenti ta' saħħa tal-Istati membri huwa responsabbli ta' koordinazzjoni tal-miżuri fuq livell Ewropew meta ikun hemm eh, transkonfinali gravi. Mela fuq il-leġislazzjoni ta' sikurtà tal-ikel il-liġi fuq l-ikel tal-2002 illi titkellem fuq il traċċabilità tal-ikel biex identifikaw il negozi li lilhom jagħtu l-ikel u dana u anki kontrolli uffiċali fuq l-ikel u l-alf. Il-prinċipi huma li responsabilità primarja għal dawn l-elementi huma l-operaturi kommerċali li huma obbligati jagħmlu l-punt ta' uh, analiżi ta' riskju. U f'dan il-każijiet ukoll għandna sistema ta' allerta. U hemm eh, xi 3000 notifika kull sena li nirċevu minnat l-Istati membri. Għanna u koll regolament tal-kontrolli uffiċjali li tati għafas ta' kontrolli li għamlu l-Istati membri biex jiverifikaw il-konformita mal-liġijiet illi għed tiġi revizjonata u bħalissa għed tiġi adottata biex ikunem proċess integrata ħjar għal e, inspezzjoni u għal kommerċ interkomunitarju. U biex insibu anki il-frodi fuq l-ikel u fuq il-nuqqas ta' konformità. Mbagħad hemm il-liġijiet fuq is-saħħa tal-annimali li eh, għandha qafas legali modern biex niġġieldu kontra l-epidemiji eh, jistgħu kun aċċidentali u anki eh, mamlin apposta, ċoħe ġifiri il-minaccia tal-bioterrorizmu. Fuq il-sikurezza tas saħħa l-Kummissjoni tadotta deċiżjonijiet ta' protezzjoni fi żmien ta' sigħat wara li jkun hemm faqih Eh, billi twaqqa fil-movimenti ta' prodotti u ta' persuni bejn pajizi. U għanna sistema ta' notifika e li ta' notifika fi reali. U għedin il-sistema bħalissa għedin għagġornaħ. Barra minnek hekk kombat għanna il-banek ta' tlaqim, laboratori ta' referenza, mbagħad teams ta' veterinarja li jistaw jiġu użati għal difiża tal-difiża. U mbagħad għandi żona tal-saħħa eh, tal-pjanti fejn għandna leġislazzjoni eh, illi jela teżisti u għandna sistema ta' allerta wkoll li tittati deskrizzjonijiet ta' tfaqih li jistgħu jkunu marbutin mas saħħa tal-pjanti u prodotti tal-pjanti. U mbagħad għandna l-aġenziji għandna il-Ċentru Ewropew għal prevenzjoni u kontroll tal-mart, mbagħad għanna il afsa li ġiet moħlu għaskont il-liġi ġenerali tal-liġi eh, tal-ikel u anki tas saħħa tal-animali u mbagħad għandha rwol anki fir-riski eh, emerġenti u anki fuq il-monitoraġġ tagħhom da. Fuq livell orizzontali mbagħad għandna eh, CBRN Action Plan plan li fuq il- pjantazzjoni għal eh, minacci minacċi u dan għana jisiru fuq bazi legali, b'rapporti u anki b'kontatti l istati membri. U bat fl-ħar nishtiq insemmi l-aspetti internazjonali, l-kooperazzjoni bejn il-sistema tal-Unjoni Ewropea u l-WHO skont il-regolamenti internazjonali u il-rabtiet bejn il-sistemi differenti ta' allerta għanna kooperazzjoni u koll mal man NATO fuq il-kapacità li nidentifikaw mal-ajr dawn il-minacċi u namlu nirrintraċċaw u bat għanna s-saħħa tal-annimali eh, illi kien hemm l-ewwel konferenza tagħhom fl-Ulju tal-2015 f'Pariġi u tat ħafna rakkomandazzjoni. Imma għandna organizzazzjoni internazjonali li jaħdmu fuq dan fuq kwestjonijiet ta' difiża tal-li kellu saħħa pubblika. Grazzi ħafna. Grazzi tassew. Niftu għad-diskussjoni. Reveri Han Karzia. Grazzi tassew. Nixin ingrazzalkom il-seni tal-ġew dal-ħodu. Mux jitkelmu dwar ħarsin tal-ikel. Jaħseb li kwestjoni tant importanti. Essenzjali l-Unjoni Ewropea. Aħna smajna diskussjoni ta' leġislazzjoni attwali fl-Unjoni Ewropea fuq fuq. Leġislazzjoni li taċċerta illi il ikel illi jkun prodott u jkun disponibli konsumaturu ma l-iktar sikuri fid-dinja. Mesa xe ikun hemm dubju fuq dawn l-affarijiet u aħna jidun appoġġaw il komissjoni Ewropea għandna l-iktar regoli stretti fid-dinja biex naraw illi l-ikel tana huwa sikur għall-konsumatur. U anki għal-konsumaturi f'pajjiżi terzi fejn aħna nesportawhom. Issa nitkellmu dwar xi ħaġa oħra wkoll, bija sikurtà. Il-prevenzjoni tal-bioterrorizmu qed nitkellmu. Dwar li nifavorixxu prodotti Ewropej. Niċċertifikawhom biex il-konsumaturi jkunu jafu li l-produzzjoni ta' dan il-prodotti isiru b'mod strett sabiex naċċertaw illi kien naqis fir-riskju tal-kontaminazzjoni intenzjonalment jew le. nafu li aħna hawnhekk eh, dawn affarijiet jeżistu dawn kwistjonijiet huma veri, mhux kustani banali di. Jiena sottomettejt xi kummenti anki appoġġjati la lavija, il-Kummissjoni qalet illi il-Kommissjoni sa Juncker dat ħares ma' negattiv lejn li nikbu ta' leġislazzjoni imma s-settur tal-prodotti tal-ikel illi jiena li kuntatti magħhom jina npoġġi fuq Komitat Agrikoltura għallu li l huma fil fat jgħablu ma' dan it-tip ta' leġizazzjoni. L-ewwel net ifisser illi ifrankaw l-ispejjeż. Għax dawn ilhom jimplementaw dan il-protokolli, iżda m'hemmx leġiżlazzjoni li tgħinhom illi ġastu eh, biex ikun jistgħu jipprovdu ċertifikazzjoni jekk dawn jridu jadatta leġizazzjoni dawn iridu jmorru fis-settur privat. Memx standards pubbliċi. U ma jridu standards pubbliċi, Kommissjoni għalet li dan ħajwassal l iktar spejjeż għal produtturi li mhuwiex minnu dan għax il-produtturi rridu din leġiżlazzjoni ġdida jaqblu magħha. Il-Kommissjoni tgħidilna wkoll li biex nilleġislaw fuq dawn l-affarijiet aħna qed nitkellmu dwar erba' ħames snin dan ifisser li ma xaħjar nibdew niċċaqlqu. Barra minn hekk, para produtturi tal prodotti tal-ikel u esportaturi potenzjali dan ikun din tkun għodda fantastika għall-agri-kummerċ Ewropew. Jekk aħna jekk għandhom dawn l-standards pubbliċi, dawn awtomatikament jiġu rikonoxxuti minn eh, pajjiżi terzi. Umma jekk iridu standards privati, mela ħaġa oħra. U bat nitkellmu dwar leġiżlazzjoni, pereżempju, x'nistgħu ngħidu dwar il-pakketjar tal- ehm, ta' skart u skart in ġenerali. Nanna ħafna tipi ta' affarijiet. Aħna kena u kol ċerti sistema ta' artifikazzjoni ambientali, la ISO. L-14 l-2000 ma kien nemmirrit il-komissarju iktar leġislazzjoni. Jina, għand konsulent għabel, ma kont MP, ambientali. Minkej għandek dan l-14 14.000, inti għandek, aħna kena leġizlazzjoni, fi ma sax ikolla l-istess leġizlazzjoni hawnhekk fuq s sikur ta' Afrikel. Hija kwestjoni li nejnu l-produtturi tal-Unjoni Ewropea li jikollhom serħan il-moħħ. Mhix kwistjoni tal-li nwodbu l-flus xi ħaġa, le ma iktar sikurtà. Grazzi, Norveri Grostet. Grazzi tassew, Signora President. Huwa għamennu din l-sfida tal-ikel tal-, -tal um, tal-ħarsin tal-ikel hija xi ħaġa ta' sfida biex naraw kif ħan definixxu il-protezzjoni tal-ikel u anke settur kollu ikel. Immu partikolari għal kontaminazzjoni organika, radiologika, kimika eh, biex jgħatam ħsara lil konsumaturi eh, u anki l-marġi tal-settur. U għahna kienu kol dikjerazzjoni illi din tip ta' ħsara internazzjonali eh, hija waħda mill-ikbar teddidit illi għandna li l-ilmi ġifieri wara l-attakki terroristiċi. Ġifieri għandu patat importanti ħafna, mhux partikolarment titkellmu dwar kontaminazzjoni bioloġika organika. Meta nafu illi aħna nuqqas kbir ta' antibiotiċi li hemm numru ta' batterja il umġinata li partikolarment perikoluż illi kontri ħahna manna ebda tip ta' azzjoni li staw liħdu dan kollu il-ġenna il nazbu niftakru kemm importanti din il-problema. L-Unjoni Ewropea m'għandix regolamentazzjoni globali kif aħna spjegajna hemm ċertu numru kif qedna ta' għodda imma din il-viżjoni globali fuq livell ta' regolamentazzjoni għandna U li l-in mill-Istati Uniti, li l-in ċertu stati membri, nishtaw kol nsemmi Franza, per eżempju, għalix fi Franza il-difiza hija fil-plan illi aħna konna implementajna biex niġildu kontra terrorizmu. U fi Franza, is-settur agrikel eh, huwa mija mira potenzjali għanna bżon inħarsu bisħieħ Allura għandi mistoqsijiex nagħmel il-Kummissjoni. L-Awtorità Ewropea tas Sigurtà tal-Annimali tal-ikel propriment mhijiex eh, xi ħaġa li qed nafsu wis fuq bħala suġġett, ma nixtieq inkun naf fiex qegħdin. Kien hemm riflessjonijiet illi tsaru jider illi l-autorità ta' sigurtà tal-annimali kien ikun fost biex ikunu nistaw nkomplu naħdmu fuq pjan strateġiku ta' azzjoni f'dan il-qafas. U nixtieq nkun naf x'aħseb il-Kommissjoni fuq di. Grazie onorevoli Dalli. Grazie wkoll il-Kummissjoni li ġiet għawek eh, għal dan il-skambju eh, ta' idejat Interessanti li l-Komissjoni għadha tgħid li hemm leġislazzjoni fil-post biex naċċertaw l-kwalità tal-ikel anke biex aħna nindirizzaw jekk ikun hemm xi tip ta' teddid li jkun cross-border li hija xi ħaġa tajba, ma naħseb li llum qegħdin nitkellmu oltre dan għaliex qegħdin nitkellmu anki dwar xi ħaġa li l-ċittadini tagħna ħafna drabi jitkellmu dwarha f'idjar taħħom. tagħhom għaliex meta nitkellmu dwar is-sigurtà u l-ħtiġa tas-sigurtà Ewropea ħafna drabi qegħdin ninsew il-fatt li inti jista' jkollok il-bioterrorizmu anki kontaminazzjoni bioloġika li xi ħaġa li ovvjament lin-nies tinkwethom għax ħatolqothom fil-laħam il-ħaj. U xtaqt li niddibattu ċertu affarijiet fost l-oħrajn anki il-fatt li jeżisti riskju fil-faċilitajiet tal-ikel li jibatu ikel minn pajis li ieħor bil-vapuri li jimmanifatturaw, li jipproċessaw, jippakkeġġjaw anki jistorjaw prodotti tal-ikel. U l-mistoqsija tijaj i b'dak li għandna llum il-ġurnata bir-regoli u l-leġiżlazzjoni kif pereżempju organizzazzjonijiet Ewropej, però anke organizzazzjonijiet multinazzjonali li um, joperaw fl-Unjoni Ewropea jistaw jaċċertaw ruhom li suppliers madwar l-Ewropa ikollhom programmi f'saħħithom ta' difiża tal-ikel u allura jistaw verament inaqsu il-riskju ta' kontaminazzjoni li ssir biħsieb il-kontaminazzjoni intenzjonali. U Milli fim sissa jina ma jidrux li hemm xi azzjoni mill-Unjoni Ewropea li verament tista' tindirizza daw l-affarijiet u allura anke l-mistoqsija ta' jekk wasannix fil-punt li verament nelaboraw u nħadmu bis-serjetà program ta' sigurtà tal-ikel u program ta' difiża fil-qasam ta' sigurtà tal-ikel. Jina nemmen li wasalna f'dak il-punt ma jkun interessanti wkoll li naraw l-opinjoni tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward meta tkun uh, La speaker Mr. Pedicini. Ingrazzi, Isur Predovic. Ingrazzi. Aħna nek, mux għan nitkellmu dwar terrorizmu tal-ikel, imma anke każi ta' frodi tal-ikel li uh, wis minnhom. Pereżempju jiena f'maħħi qed naħseb dwar il-mozzarella ta' bufala um, hija falsifikata il- Eh, u kontrabandu u anki l-qamħ bioloġiku organiku u l-taddam per eżempju li jkun eh, mkabbar mosimu suppost u anki il-karbosi ċelluluza illi ħafna drabi nużawa fi skampli skam, il-gambri illi nużawam eh, bisem flok iħor aħna jekk aħna ħanużaw dan it-tip ta' ta' inizjattivi kontra il-frodi fl-ikel, dan nistaw nevitaw ukoll dak il huma l-attakki terroristiċi f'termi tal-ikel. Jekk aħna maħniex ser nħarsu il- eh, saħat ta' ċittadin tagħna permezz tal din it-tip ta' eh, frodi fl-ikel, mela kif nistgħu niddefendu kontra xi tip ta' attakki terroristiċi fl-ikel? Allura rridu ninvestu f'dan it-tip ta' settur, rridu ninvestu f'dan it-tip ta' ehm, flejes biex nejnu l semis biex ikun jistgħu saħħu il-tikketer ta' kontrol ta' denominazzjoni ta' oriġini ta' minn fejġej il-GIs u aħna nkunu nistgħu naġixxu biex fuq il-intelligence biex nwaqfu dan it-tip ta' ikel, dan it-tip ta' takib tal-ikel. Thank you very much. Now I turn to Director Ryan. Grazzi, rabdu rapporter Kieġbog. Grazzi tassew. Mela, għandi xiva xie kommenti xnamel kif edna, ħna għanna għanna tqata leġizmizuri leġizlativi fil-seħ. il komissjoni hija mm, hija ħerqana li tara li ikun iktar fokar fuq l-implementazzjoni. Waħda mill-punti iktar qawwijina dak li l-implementazzjoni hija sistema tal-ODCR li aħna għandna fis-seħ illi qiegħed hemmhekk sabiex ikun hemm kontrolli fuq il-post fiħdan l-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi terzi u dawn huma s-suġġett ta' rapporti segwitu u anki diskussjonijiet ma' l-Istati Membri. Tieni punt li xtaqt nagħmel għandu x'jaqsa ma' sistemi ta' alert, Intom eh, forsi tiftak eh, notajtu li jiena semmejt ħames sistemi għall-allert fil-Unjoni Ewropea skont il leġizlazzjoni Waħda mill-proposti eh, li qed inħarsu lejha hija biex narbtuhom għet ma liħor biex eh, meta nitlu meta nitkellmu dwar allerti għandhom xaqsmu ma' saħħa pubblika nkun nistgħu nallertaw ukoll min qiegħed involut fil-trobja tal-bejn eżempju, jew fil-ikel. Eh, u dan u ukoll għal eh, meta nitkellmu dwar teddit għatta posta. Jiena naħseb illi irrid konna approċċ iktar integrat illi involvi u koll um, ehm, involvi l-aġenziji, per eżempju l-aġenziji li jkunu responsabli għas sekurtà tal-likel u saħħa pubblika jkun jista' jitsorċitaw fissem ix-xenarji flimkien mal-istati membri u anke l-aġenziji. U din hija xi ħaġa li aħna wkoll qegħdin nippromovu għabbażi regolari. U fl-aħħar, rabta ma' terrorizmu u s-sikurta referi kom għall-Aġenda Ewropea fuq s Mod partikolari għall-ewwel rapport dwar l-implementazzjoni ta' din l-aġenda li ġiet adattata fit-12 ta' Ottubru tal-2016. Waħda mill-aspetti illi aħna semmejna f'din l-agenda hija fil-fatt il-kwistjoni tal-applikazzjoni u l-applikazzjoni aħjar tal leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea brabda ma' terrorizmu, l-kriminalità organizzata u attakki fuq l-internet. Aħna nixtiequ niġbdukom l-attenzjoni għall-inizjattivi li għaddejjien mill-Stati Membri u mal-Kommissjoni b'rabta ma' dak li jinsan sejħulhom soft targets, jiġifieri dawk il-partijiet ta' soċjetà fejn inti għandek il-fabriki jew il-katini tal-ikel, per eżempju il-katina ta' provista tal-ikel, Ah, li ma tantx huma mħarsa sew u dak li huma ehm, il-protezzjoni fiżika. Il-protezzjoni fiżika hija problema kemm li qiegħda hemmhekk. Allura l-Kummissjoni qiegħda tagħmel attenzjoni speċifika fuq ir-reżiljenza dan is-settur u l-ħarsin ta' dawn il-soft targets sabiex naċċertaw il soċjetà jkunu jistgħu jibqgħu dawn iċ-ċirkostanzi jaħdmu eh, fejn dawn il-katini ta' provvista li ikel huma ta' tedida qed nitkellmu eh, bira kollha tħarsu fejn nistgħu nidentifikaw ma mal-istati membri biex nerġaw insaħħu il-protezzjoni kontra it-terrorizmu. Però kien ixaqsam il soft targets mal partikolari. Thank you too. Thank you all for involving in the debate. We move to the next. Grazzi ħafna nadu għad-dibattitu li mis. Skambi ta' ma' komissjoni għal darba did darba dwar il-proċedura semplifikata biex namendaw il-lista ta' stabilimenti fil-Kanada mfej eh, stati membri u mawtorizzati li repetaw il-komoditajiet għal konsum tal-bniedem. Naddi għal kommissjoni minnu fi Is-Sur Van Dijk, Mr. Zbal? Kjoġbok fidejks. Grazzi, Ivana, tajba li kullħat. Mela. Jekk nitkellmu fuq il-bażi legali għall-klassifika hija 854 er- er- u dan nibassar il-kontrolli eh, tal-oriġini tal-animali li għandhom eh, intenzjoni li jittiklu u aħna qed nitkellmu fuq 12.4 eh, jitkelmu dwar il-proċedura fuq il-lista ta' stabilimenti approvati. Is-sitwazzjoni bħalissa attwali fl-Unjoni Ewropea hija l importazzjonijiet huma biss permessi minn stabilimenti illi huma nizla fil-lista u dawn rawon fiċ-ċertifikati ta' saħħa meta il-konsinja jaslu eh, fil-frontiera eh, il-verifiki jisiru, kontrolli jisiru biex naraw illi dak li hemm fil-lista fil-fatt hija hemmhekk u li huwa dak li kien approvat mill-pajjiż anke jekk mhux mill-Unjoni Ewropea. Ah, ovvjament għanna il-periodu ta' 30 jum eh, dan l-aġġornament li jibassar 30 eh, jum ta' xogħol u dan il-30 jum aħna għandna periodu ta' 20 jum Eh, fejn stati membri eh, għandhom kommenti jistaw jikkommentaw fuq il-stabiliment eh, proposti li għandhom jizditman, man jizdit man lista jekk qed lejn il-Kanada aħna taħt il-ftajim li jem bil-Unjoni Ewropea u l-Kanada ftemna fuq ekwivalenza fuq istrateġijiet ta' saħħa pubblika. Mod speċifiku għal-Kanada aħna għandna ftajim ekwivalenza fuq il-laħam frisk, il-ħut, il u prodotti tal-ħut. U jallura fisser illi standards jew rekwiziti li qed ingħataw mill-Kanada jilħu standards illi applika fl-Unjoni Ewropea li fisser illi hemm ekwivalenza illi aħna bidna fuqu bil-Unjoni Ewropea u l-Kanada illi regola eh, regoli li tiġi applikati fil-Kanada qegħdin jilħu standards tagħna meta aħna meta huma jisportaw lill-Unjoni Ewropea. U aħna din il-dispożizzjoni kienet parti minn dawn l-eżerċizzju ta' ekwivalenza li jfisser illi inħossu li din kienet ir-raġuni għaliex il-Kummissjoni wkoll ipproponiet illi inserħu fuq il-garanziji eh, tal-Kanada u bi biex nipproponu il-proċedura semplifikata għall-listing biex ikunu fil-lista. Aħna diġa għana l-istess dispożizzjoni palma mal-New Zealand imma u koll mal-meta stabilimenti tal-Unjoni Ewropea jkunu nizlin għall-esportazzjoni tal-Kanada, l-Kanada u kol japplikaw eh, proċedura semplifikata li għandek biħed jħor jumej biex talaqa u li tikkonkludi mbagħad biex eh, permetti wkoll li stabilimenti tal-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu jisportaw lejn il-Kanada. Il-proċedura li qegħdin nużaw għal din il-listing semplifikat ukoll ġi jimnizzel fil-ftajim li konna binna fuqu. U kien hemm eh, ftajim bil-Komissjoni u il-Kanada komitat Konġunt illi l rikomandazzjoni. Din il-rikomandazzjoni tresqet minn dan il-Komitat Konġunt u l-idea hija li niproponu listing simplifikat biex eh, ikuna li ma' din il-proċedura u dan għal komitat permanenti għal pjanti, annimali, ikel u l-alf. U kienem poz um, reazzjoni pozitiva ma' l-istati membri. U għallura ħajkonnem eh, deċiżjoni separata biex eh, jati il-Digi Sante biex jiformalizzaw din il-proċedura permezz ta' skambju ta' itri. Issa, dwar it-tini mistaqsija li hija li kienet imresqa mill membru tal-Parlament Ewropew li huwa marbut mal-possibilità illi ikken mhux eliġibbli ser jiġi esportat minn dawk istabilimenti l-Unjoni Ewropea. L-ewwel nies eh, da referejni uh, diġa refera li ġonrajn, meta aħna, meta l referi għal regoli fis seħbra ma sekurta flikel. Għanna l-għadits illi jisiru, mux bis fl-Unjoni Ewropea, iżda u kol mill-kollegi tanna minn direttorat F minn diġi Sante li għamlu audits u kol minn ħadaħom u għamlu u kol audits fil-Kanada. U wieħed mill-punti li ħaresna lejhom meta minna dan il-audit fil-Kanada kien illi aħna jnamlu eh, eh, ikun hemm isaħat tisħiħ tal-standards tal-prodotti meta jisportaw ċanga pereżempju l unjoni Ewropea. U allura li ħarsu lejha li dawn ir-rekwiżiti ta' dan is-certifying screen jiġu mħuqa u li huma b'saħħithom Um, meta nesportaw jesportaw il-laħam l-ċanga l-Unjoni Ewropea. Barra minn ikkum ċertifikazzjoni li sir mill-awtoritajiet tal-Kanada meta dawn jibatu l-laħam eh, u prodotti tal-laħam l-Unjoni Ewropea meta dawn jgħidu illi rekwiżiti tal-Unjoni Ewropea nintlaħu u fl-aħħar meta il-prodotti tal-laħam eh, jitħlu fil-frontiera tal-Unjoni hemm spezzjonijiet illi mhux tali ħarsu lejn dokumentarju imma wkoll lejn il-ċiklu kollu anki ħarsu lejn il-kontrolli tal-veterinarji meta jitlu fil-territorju tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk nittama li indirizzajt ilkom il-mistoqsija tal-membri tal-Parlament iżda ovvjament bil-qalb kollha lest li naċċetta l-mistoqsijiet tagħkom. Jussi tassew, sur stajs. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja r-rappreżentant mill-Kummissjoni għal din dan l-input inizjali. Fil-Kumitat Ambientali jiena il-rapporter permanenti għal kuntatti mal-Offiċju ta' Veterinarju tal-Ikel. Illi sar sa' direttorat F fil-Kummissjoni. U għet nħares lejn l-audits illi kien jagħmlu l-faw. U mill-2004 Kien hemm 13 il-kontroll fil-Kanada bejn l-2004 u il- wissa Ovvjament, mux kolla kienu għedin jafsu fuq il-kwistjoni aħna għedin ħarsu lejhom l-importazzjoni ta' ikel frisk u ħut. Ikin ħarsu li kontrolli li saru mill-2010, għasab li ktar wahda reċenti kienet l-2014 mal-publikazzjoni li ħarġet minn hemm u nirriflettu r-riżultati f'Ġunju 2015. Naħseb illi kollox riċentement għandna ċertu provi dak li qrajn hemmhekk u illi ma tantx qed isar ħinna wis maħna mhux qed tassew jirnebbaħ fiduċja ta' dak li qed jiġri mhux qed jiġri. Pereżempju, tistgħu taraw il-kwistjoni tal-esportazzjonijiet bħala liċenzjament mhuwiex Mux mm. ed mux ma joċ eh, hemm il stabiliment ċertu kontrolli fuq per eżempju il-ħam tal-ċanga jem ċertu tħassib fuq l-esportazzjoni tal-kel eh, tal-zwimel fej ma jistax teskludi li zwimel illi kienu għatlu fil-Kanada fil-mitjum ta' qabel ma kienu ta' sustanzi illegali, inti man dan daw il-rapport li kontet naqra f'Ġunju 2015. Mal FEO, kif kien dak iż-żmien, il-Food and Veterinary Office. Issa l-proċess ta' semplifikazzjoni u il-proċeduru simplifikata ħarġet u li di ġiet approvata mill-istati membri hemm stat membru wieħed naħseb illi kellu ċertu tħassib iżda Qed taħseb bejn u bejn ruħi jek nistgħux naċċettaw illi napplikaw din dan l ta' implementazzjoni kif aħna nsejħulu bl-Ingliż. Jek fil-fatt dan hux skont artiklu 12 tar-regolament fejn l-emendi jistgħu jiddaħlu jew fejn kien hemm informazzjoni addizzjonali li kienet magħrufa fejn nafu li l il-verifika tal-FAO waslu għal ċertu għabot ta' skumdita. Għadik li għajpru deċizjoni tal-kod deċizjoni li d-deja kienet għal differenti ħafna tini ħaġa. Issa naraw fil-kontestu kol li xieġi matejn ilu. Aħna konna approvajna s-seta il-ftejm mal-Kanada eh, maġġoranza pjuttost kbira. Meta niġu għal-importazzjoni tal-laħam issa ser insaħħu l-kwota sew għal e, ċanga il-majjal u tjur, nax u sa' 14 darba iktar tal-meta tonnaċ, jista jiġi jista importat mill-Kanada lejn l-Unjoni Ewropea pa' riżultat. E, dan u għafti jim sewa wisa, jim mux li għandi, mandiġ problema bil-fat li jimftajin, jiridu naċċettaw id-deċizjonijiet e, li għaddew Eh, kifet kienem fit-tost maġġoranza. Iżda hemm realtà illi l-volumi, l-ammonti tal laħa illi ser jiġi permess eh, spara l-fuq. U dan fis-sfond ta' proċedura semplifikata li hija mitluba wkoll approvata minn qatt ta' awtoritajiet illi kunu responsabli għal esportazzjoni mill-Kanada lejn l-Unjoni Ewropea tal-ħam frisk, frisk, frisk u ħut frisk u prodotti tal-ħut friski. Ħad nota tal kumenti mis-Sur Fandek fuq il-kontrolli u il-mod kif il-ċirkwiti separati u saħħa il-produzzjoni tal-ħam minnaħħa u minna l ħra u kif jintużaw il-hormones emmek u anki ċirkwiti mbagħad illi għandhom xjaqsmu mal-regolamentazzjoni tal-ormoni biex l-ormoni nużawhom biex insaħħu l-annimali biex jisiru ktar smin l annimali għal dak li huwa il- esportazzjoni addizzjonali il-ħam ċanga, majjan, tjur. Jaxa ħaġa li din meta nħarsu lejn il-rapport tal-FDA mill-ġunju 2015 u anki l-aspetti li aħna votajna fuqhom taħt sita. U hawnhekk taħt dan ir-rapport aħna rridu nistaqsu jekk fil-fatt hemm akkwivalenza ta' approċ. E allura din hija mistoqsija li jiena għandi għall-Kommissjoni. Is-Sur Van Dijk. Aħna dawn l-aħħar 10 snin konna qegħdin naħdmu fuq il-review anki fejjew anki bil kollegi tagħna f'Diġi Sante fuq dan il-punt, e, imma f'Ġunju 2016 kien hemm ukoll rapport u kien hemm audit illi huwa marbut ma' dan eh, konċett imma l-audit għadu għaw ah, ir-rapport tal-audit għadu mhux disponibbli. Eh, dan huwa sempliċiment bidu ta' proċess. U meta inti tagħmel ċertu sejbiet, inti ħajkollok segwitu stress ħafna mid-diġi sante eh, u li ħajkun sottomess u dan jiġi sort klassifikat u eh, mpoġi fl-arkivi ma jfisser li huwa mhux biss li niverifikaw illi fil-fatt dawn il-pjanijiet ta' azzjoni huma msemmija huma biex nirettifikaw ċertu sejbiet li huma eh, sejbiet li indirizzati korrettament u wkoll implementati barra minn hekk. Flaqat ta' wara bħala missjonijiet Għandek l-auditur li morlu l-Kanada illi ser juhu miegħu il-pjantazzjoni u jarra il-pjantazzjoni għandirizzaw eh, indirizzaw mod tajjeb u li ġew implementati mod korrett. Huwa minnu ċar li l-Kanada eh, għamil ċertu verifiki anki meta qed nitkellmu dwar il programmi ġdijt ġdid għall-audit dan u kol msejjes fuq il-ċertu elementi ta' riskju li huma importanti għabbażi ta' tal-numru ta' rapid alerts li konna jew inkella li xin ta' fufti t-dubi li għanna fuq dawn il-kontrolli. U dan u appunti li ta' sewi rridu nifukaw fuq dak li għallu fuq il-kwotas. U bat fuq il-quotas għal dak li huwa il-ftajim li binna fuqu. Dan mandux xaqsam ma l-esportazzjoni din l lista u għal dak li huwa il impatt hija kwestjoni ta' il-mandux impatt taħt il-frame ta' sita.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 Jiena naħseb illi fuq ir-regolamentazzjoni tal-standards kwalitattivi ta' prodotti alimentari um, eh, għal standards Ewropej, eh, aħna ma jistax ikun hemm kontrolli formali sempliċi. Għabiex aħna nkunu nistgħu nitlu iktar fl-evalwazzjonijiet biex imorru lejn mir-rekwiżiti mikrobioloġiċi minimi u nħarsu lejn il-kwalità reali tal-prodott, Hawnhekk naħseb il-standards ta' produzzjoni Kanadiżi meta ma mal-Ewropa mhux l-istess għax il-Kanada mod partikolari meta nitkellum fuq il-produzzjonijiet palmuma per pereżempju il-laħam qed nitkellmu għabbażi ta' ormoni ta' proċeduri illi huma legali u perikolużi għall-Unjoni Ewropea. Mm, aħna per eżempju dak li huwa protokolli formali għal eh, standards għal istabilimenti, dawn xorta hemm ċertu ksur ta' liġi ta' sistema li fis sistema tagħna nħossu li hija pjuttost ksur kbir. Per eżempju, palma ġara fis-sita, il-sogru illi jisset natu li eh, negozji kanadizi jaskapitu ta' dawk Ewropej blank check, check void, biex eh, dawn ikun jistaw jaddu prodotti illi ma jirrispettawx standards ta' produzzjoni, prodotti fitosanitari, GMOs, um, u dan biħsara u bidetriment ta' ċittadini tagħna Ewropej. Ah, jina sepp hija gravi l-Kommissjoni taċċetta illi tnaqqas il-marġni ta' kontrolli fuq l-autorizzazzjoni ta' importazzjoni u l-istituzzjonijiet Ewropej qegħdin jeżonerawhom mill-rwol tagħhom ta' salwa gwaġġa ta' ċittadini. U għalija u aktar gravi għalija illi ħanna adottaw proċedura simplifikata jirġerġaw tgħid fejn tagħmel distinzjoni bejn kumpaniji li jużaw ormoni u GMOs u kumpaniji oħrajn e, biex il-konsumatur ikun e, e, ma jkunx jafx qed jiġri ta' dwar li kellihom qed jixxu jiklu, grazzi. Madam McGuinness. Thank you, Chair. There was one particular... Grazie, President. Kien hemm eh, punt li tajem Mr. Sas fuq il-laħam ta' żiemel li naħseb il-Kommissjoni ma wieġbiex. Din hija kwistjoni iktar wiesa dwar kif eh, nikkontrollaw il-laħam ta' żiemel fil-Unjoni Ewropea u xtib ta' laħam ta' żiemel jista' jitħol fil-katina tal-ikel meta nqablu ma' sistema li nsibu fil-Kanada. Forsi il-Kommissjoni tista' twieġeb fuq dan il-punt jew jekk m'għandekx l-informazzjoni forsi tgħidilna fuq aktar tard għal xana niġu tiegħu ħafna drabi mill-Istati membri fuq din il-kwistjoni u hemm anki din il-mistoqsija fuq l-ekwivalenza tagħha. Grazzi. Grazzi. Signora Schultz, eh, ma diġa tkellimt, m'intix rapporter fil-qosor ħafna jekk joġbok, għaliex ma fantx ma tantx fadlilna ħin. Niskuża ruħi kont tħares lejja u anki sur Caputo kien qed hemmhekk imma eh, xtaqt insaqsi li sur Van Dijk huwa qal illi iva rapport mill-FDO eh, beda mill-2015 u r-rapporti kollha tal-FDO qed jiġu segwiti. E, u nixtieq insaqsi aħna bħala Kumitat tal-Parlament jista' jkollna rapporti ta' segwitu, rapport ta' dak li ġara e, u forse anke fid-dettal ta' xinu xem fil-rapport. U fuq ġunju tal-2015 emmek qed nitkellmu fuq eh, rapport ġdid l fdo rapporti mill-Kanada illi ma ġewx pubblikati. Is-Sur Van Dijk, meta jaħseb illi dan ir-rapport jista jista' li jenna? Meta ħan irċivuh? Hemm xi eh, skeda u fl-aħħar għalu itkellem fuq kwota wkoll um, ehm, din li nsibuha fis-sita u zida fil-kwota m'għandix taqsam mal-verifiki fil-verità u r-rikonoxximent tal-istituzzjonijiet il-ġodda iva tajjeb imma jħollok proċedura simplifikata li tistabilixxi biex tirrikonoxxi iktar entitajiet ma tkunx tista' tmur il-bot mill-ideja illi qed iżid il-kapaċitajiet eh, ta' darba biex tesporta il-laħam sabiex tlaħħaq ma' din il-kwota. U hekk jkollna eh, żida kbira fix-xogħol. Dan huwa punt importanti u għalhekk din il-mistoqsija. Da ma kienx intervent qasir, tajt il-President. Mela, Sur Van Dijk, jogħġbok. Nirringrazzjak, Senjura President. Mela, fuq l ewwel punt marbut mal-kwalità. Jina xtaqt intenni u naħseb li anke l-Komissjoni għamlet ħafna drabi. Nixtieq ngħid illi kollum kif tajmu mhuwiex li naħna naqsu l-standards tagħna, speċjalment anke fuq l-ekwivalenza li semmejt eh, bejn Unjoni Ewropea u Kanada jekk għanna ekvivalenza il-laħam tat bl-ormoni mhuwiex inkluż dan qed jitħalla barra anke kif konna ftehim fuq l-ekwivalenza mal-Kanada il-laħam il tat bl-ormoni s-sax jiġi esportat eh, lejn l-Unjoni Ewropea. Ġifieri din għamlu ċara għal kollox aħna mhux qed ngħidu ħan l-standards tagħna. Aħna għandna standards u hemm anki regola minna tal-Kanada imma qed neskludu l-użu tal-armoni fit-trattamenti tal-produzzjoni tal-ikel fl-animali. Mbagħad tieni mistoqsija marbuta mal-laħam taż-żiemel, iva ma weġibtix din mistoqsija. Din hija bbażata wkoll mill-rdej anke mal-Kanada, mir-rapporti rajna illi issa kien hemm deċiżjoni ġdida li ttieħdet rajna l-proċess kollu kemmu sabiex nżidu l-kontrolli biex nkunu ċerti illi il-żwiemel illi ikunu maħsuba sabiex jinqatlu jinbatu lejn l-Unjoni Ewropea ikun hemm perjodu ta' sitt xhur taħt il- taħt eh, il-Kanada. jiġifier din hija xi ħaġa li ġiet deċiża mid-kollegi ta' EFCO meta huma marru jżuru l-Kanada marbuta mal-esportazzjoni tal-laħan ta' zimel mill-Kanada. Umbat l-aħħar punt mal marbut mal-pjanijiet tazzjoni, ir-rapporti tal dawn il-kollegi tefko uh, huma rapportati u anki l-pjanijiet stazzjoni r-rispons li hemm l-awtoritajiet kompetenti u koll fuq il-website tal-Unjoni Ewropea u jistgħu jiġu konsultati. Grazzi nirringrazzjak. Tajjeb, nistaw naddu għall-aħar punt li għanna fuq l-agenda. Nishtiq infakkarkom illi hawnhekk għandna skambju ta' informazzjoni organizzata speċifikament illum għaliex qegħdin niċċelebraw il-jum tal-mardiet tal-mart eh, rari u aħna bħala n unjoni Ewropea kol nirrikonoxxu dan il-mart rari. L-impatt ta' dan it-tip ta' mart iwassal ħafna soffriment għal ġenituri u anki l-pazjenti li jiġu eh, jkun hemm naqas ta' dijanjosi minħabba li ma jkunx hemm bżejt arfin. Il-frammentazzjoni ta' dan it-tip ta' mart u l-anki n-numru żgħar ta' pazjenti u għassala li fatt li l importanza li jkun hemm fuq livell transkonfinali. Illum qegħdin inżidu l kosċienza fost il-pubbliku ġenerali, fost il-min qed jieħu deċiżjonijiet u anki l-impatt li hemm fuq il-pazjenti. Aħna għandna kampanja illi mirata immirata għal pubbliku ġenerali u anki anki l-autoritajiet kompetenti, il-riċerkaturi, il-professjonisti tas-saħħa, dak kollha illi għandhom interess illi isolvi problema tant diffiċli. Jiena ħandur lejn il-Kummissjoni l-ewwel. Grazzi ħafna tal itawnek hawnhekk fosna. Jiena nixtieqek tgħidilna fuq il-azzjonijiet ewlenin ta' l-Unjoni Ewropea fuq dan is-suġġett. Grazzi. Nixtieq nitkellem fuq il-politika tal-Mart eh, Rari, brabta mal-jum dinji tal-Mart Rari. Aħna għana proposta anke fil-Parlament mal-Konsil u l-Konsil fil-prodotti medicinali maħsuba għal dan il-Mart Rari. U dinja komplikata bil-komunikazzjoni tal komissjoni fuq il-Mart Rari li Eh, titkellem fuq l-approċ holistiku dwar eh, l-aspetti tas saħħa pubblika marbuta mal-mart eh, rari u skont ir-rakkomandazzjoni li għana tal-2009 fuq l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-mart rari Birri jkun hemm attivitajiet fuq livell nazzjonali. Il-Kummissjoni deċidiet ukoll li jkun hemm grupp ta' esperti minn naħa tal-Kummissjoni fuq dan il-mart rari. Ġifiri għandna dan il-qafas marbut ma' dan, dan il-mart rari fuq il-livell Ewropew u aħna ħankomplu nimplementaw dawn il-miżuri. Dwar l-irwol tal-partijiet interessati naħseb dan huwa punt importanti ħafna għanna NGO partikolari illi tuħossib dan il-mart rari li għanda eh, alleanzi differenti u federazzjonijiet fuq il-martrari. Hemm madwar 600 eh, organizzazzjoni ta' pazjenti u qed jirrappreżenta 4000 mart rari f'15 il-pajjiż ġifieri għandna grupp kbir orizzontali u dan il-grupp għandu l-fondi taħt il-programm eh, tas-saħħa u anki taħt il-gruppi ta' esperti fuq il-mart Eh, rari u anki eh, l-organizzazzjonijiet fuq il-medicina u anki fuq il-grupp ta' ħidma tal-konsumatur. Naħseb hawnhekk aħna rridu nħarsu anke lejn il-kollegi tal-Iradis illi qegħdin jaħdmu sabiex jappoġġaw lil dawn il-pazjenti li qed isofru minn dawn il rari. Aspett importanti huwa marbut mal-fatt li tkun taf x'inhu x'inhi situazzjoni U għalhekk l-Unjoni Ewropea ilha ħafna tinvesti fir-reġistrazzjoni ta' reġistri ta' mart rari. Aħna għanna anke netwerk ta' sorveljanza fil-ċentru ta', ta riċerka, per eżempju fi cerebral palsy, u għedin naħdmu kol sabiex naraw kif sta jkollna ġbir ta' data korrenti għal reġistru data tal-mart rari, anka dawk li ġew żviluppati taħt ir-referenza eh, tal-Network Ewropew referenza. Dan nitkellem fuq ftit minn uftit ieħor. Kellna programm li bida fl-2015 biex jgħin l-Stati membri biex jistabilixxu il-rekomendazzjoni tal-Kunsill mod partikolari biex ikollna database ta' informazzjoni fuq livell tal-Unjoni u um, anki għat l-istati membri l-autoritajt ta' stati membri bekk jaħdmu flimkien u lan huwa li konna informazzjoni tajba ta' kwalità għolja kemm għal pazjenti u anki għal professjonisti tas saħħa Fil-qasam ta' riċerka aħna għanna program konġunt tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tar riċerka u aħna besibna inres u din ir-riċerka l-komunitajiet. U għalek il-pjan tagħna ġie mobilizzat billi jkun hemm kofinanzjament ta' madwar seba' fil-mija tal kofinanzjament ta' ħames snin għall-Unjoni Ewropea. Dan huwa impenn importanti ħafna fil-programm ta' riċerka biex niżviluppaw informazzjoni u iktar iktar rizorsi fuq dawn dan il-mart rari. Imbagħad fuq l-aċċess ta' terapija din hija xi ħaġa li hija ta' tħassib għal pazjenti u anke l-familjari tagħhom, il-Kummissjoni taf fuq il-xogħol li għaddej fuq it-terapiji u qed iħu sem f'numru ta' attivitajiet, aħna mat partikolari qed nippruvaw indirizzaw il-konklużjonijiet tal-Kunsill biex ikollna bilanċ fis-sistemi farmaceutiċi li ġiet adottata fil-Kunsill f'Ġunju ta' sena l-oħra. Il-Kommissjoni ħat ippreżenta lil kunsill metodoloġija sabiex ikun hemm studju fuq l-impatt eh, fl-inizjattivi tal-farmaceutika u anki fl-aċċessibilità tagħhom. Qegħdin nagħmlu wkoll qed inħarsu wkoll lejn ix-xogħol tal-Parlament Ewropew skont ir-rakkomandazzjonijiet li jistgħu jiġu adottati fl-aħħar. Nirrikonoxxu minnaħat tal-Kommissjoni li sfida li hemm għal prezzijiet għolin għal prodotti u allura qed nippruvaw insibu kooperazzjoni ma' regolaturi mal-entitajiet li jikkontrollaw eh, u sabiex anki ikun hemm il-grupp ta' esperti stamp ehm, biex bekk ikun hemm aċċess tajjeb għal pazjenti u anki ikun hemm in-netwerk ta' evalwazzjoni. Il-regolament fuq il-, -regolament fu il prodotti medicinali għal orfanet jgħin il-pazjenti madwar 229 medicina u eh, eluf ta' ta' dizinjar ta' prodotti li għadhom fl-iżvilupp. Dan l-iżvilupp huwa ta' sinjal tajjeb għal dawk il-pazjenti li għadhom qed jistennew it-trattament. Il-Kummissjoni bħalissa tagħmel streamlining tal- Eh, għafas regolatorju sabiex noħorġu bċertu l-inni gwida. Aħna nixtiequ li kunem dizintajab ta' trattamenti u l-aħjar trattamenti għal pazjenti. Nixtieq nsemmi wkoll proġett pilota illi ħareġ mill-fondi tal-Parlament Ewropew dan huwa proġett pilota rari fuq il-politika tal-mart rari sabiex ikun hemm xinarji ta' politika sostenibbli bejn l-2020 sal-2030 u qegħdin nippruvaw inħarsu lejn l-isfidu l-opportunitajiet mod innovattiv. U l-Kummissjoni qed trassaq dan il-proġett pilota għal-2017. U l-aħħar punt li xtaq nagħmel huwa marbut mal-Network Ewropew ta' referenza xi ħaġa li ġiet żviluppata taħt id-direttiva U fil-fat is-sena il-ġimgħa d-dieħla fi Vilnius aħna ħan nniedu numru ta' networks Ewropej li jaqat l-isptarijiet u il ċentrenti ta' trattament madwar l-Ewropa u dawn il-networks ta' referenza fil-fatt huma fil-qasam tal-mart rari għalhekk jkun hemm ħafna valru miżjud għal pajjiżi li jaħdmu flimkien fil-qasam tas-saħħa tal-kura biex naqdu l-ispeċjalisti fuq ħafna mart rari. Grazzi ħafna, Signora President. Thank you very much. Grazzi. Għandi sitt kellima. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jingħaqad ninaqat ma din il-lista. Mela nista' nara il-lista. Is-sir Liza l-ewwel kellim. Grazzi ħafna Sinjura President u nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni huwa ċar illi ġlida kontra il-mart rari u l-appoċ għal pazjenti hija biċċa xogħol għall-Unjoni Ewropea. L-idea hija li jkun hemm numru ta' każijiet fl-istati membri li huwa pjuttost baxx, diffiċli li jkollok anki riċerka u li jsir b'mod effettiv. L-istess ukoll għat-trattament eh, fil medicina u trattament fl-istati membri mhux dejjem ikollok dejjem l-aħjar esperti. Jiena membru ta' board għal eh, mart rari fil-metabolizmu hemm ħafna li jisofru minn dan u naħseb li importanti li jkun hemm kooperazzjoni transkonfinali biex ngħinu dak il-persuni li batu minn dan il-mart hemm xi attivitajiet eh, fuq dan il-punt fil-fatt importanti li nimplementaw l-inizjattivi leġislattivi irrid ikonna il-medicina li tiġi żviluppata u anke biex natu il-kura tas saħħa fuq il-livell transkonfinali hemm bżonn illi nħarsu lejn konsidraw min ibat minn dawn minn dan il-mart. Ovvjament bħal dejjem ikun hemm problema fl-implementazzjoni, nixtieq nitlob lill-Kummissjoni sabiex ehm, tkun kritika f'dawn il-ġemat li ġejjin u naraw ftit mm, x'tib ta' networks ta' referenza kif ħajġu prezentati kif mod pubbliku imma skont l-informazzjoni tiegħi l-affarijiet hemm ċertu hemm ċertu ostakli għalihom jekk ikun hemm pazjent li jixtieq imur f'pajjiż ġar biex eh, għaliex ikollu trattament aħjar eh, f'dawn il-martrari, hemm ħafna burokrazija. U allura nixtieq nitlob il-Kummissjoni sabiex tħares lejn l-istat ta' implementazzjoni tad-direttiva. Naħseb illi għandna bżonn li nikkonsidraw lill-istati membri għal benefiċċju tal-pazjenti innifisom stess. Grazzi. Sinjura Krashtat. Jina l-ewel net, nishti li eh, nirangrazzi fuq l-isem tal-progress. Eh, aħna, jintassaw eh, kontenti li aħna rapporter għalix eh, din permettet inna li jissa 17 sena jadda għadda tajnija dan il-regolament eh, ġim il uħ ma tajb ħafna u ħna eh, tassew kontenti li għal tobba laboratori farmaceutiċi li għedet mu jrid eh, jagħmlu sforzi minkejja l maqdir kollu aħna dan ma jistax perikola dak li aħna qegħdin eh, nindirizzaw illum. lum eh, kummissjoni għaluna li grazzi tal-dan regolament 129 mediċina li issa insabet għal mart rari, ovvjament tfadilna x'naqtfu hemm ħafna mart li qatt ma sidniex reduzzjoni u laqsbis biss id-diagnostikajnija fil-Unjoni Ewropea. Ma nixtieq ta' sew nilqa' x-xogħol inkredibbli tisir billi NGO għax u anki il-Federazzjoni Ewropea illi ta' sew eh, jaqgħet dawn l-assoċjazzjonijiet nazzjonali kollha illi jġibdu kontra dan il marġrari Dawn ta' sew jemlu xol ta' min jarfalam il-kapel. Il-Presidenta Maltija, Presidenta Maltija deċidiet li dan ikun fuq din fl-agenda tagħhom hija xi ħaġa tajba ħafna tassew ngħidilhom proset għaliex. Għaliex biex niġidu kontra il- martirarja dak l-evoluzzjoni ta' xjenza ta' kontest regolamentarju il- 24 network Ewropew għal dak li huwa mezzi ġodda teknoloġiċi ta' informazzjoni il-fatt li l lejn trattamenti ġodda wassal li ħan naqbżu pass ġdid. Huwa biss kooperazzjoni msaħħa bejn l-istati membri illi jippermetti illi, li il riċerka u il- kura tkun standardizzat skont il-reġistrament tal-pazjenti u l-Komissjoni nittama li ħaj profetaw mill-Presidenza Maltija biex jippruvaw jgħatu botatura agenda mġedda dwar il-dawn it-tip ta' mart. Jiena pepperment naħseb inkwetata fuq dawmin, fuq l-autorizzazzjoni li wieħed jitpoġġa għal riċetti fil-suq u anki deċiżjoni li hija marbuta mal-prezz u rimbors mill-Stati Membri tal-Mediċini. Ħafna drabi sal-Awtoritet Nazzjonali nazzjonali jitfaw f'dubju l-efficienza u l-effettività tal-prodotti għax dan irid jiġi provat mill-Aġenzija u din il-prassi tagħmel mod li qed taqlu il-proċess li nandoppjaw l-analiżi li jingħamlu u fl-aħħar mill-aħħar indawmu għall-aċċess fis-suq ta' trattamenti innovattivi fejn il-pazjenti eh, li għandhom dan it-tip ta' mart rari ta' sew għandhom bżonn. U jiena għandu ngħid illi ħafna um, hemm xi ħaġa li nisqalu li bija. Hemm familji li jridu jmorru l-Stati Uniti biex bit-tfal tagħhom ħafna drabi anke ġidnej tlieta fl-istess familja żgħar għanħabba li għandhom marta sew rari u sfortunatament mhux magħruf l-Unja Ewropea, mhux djanjastijakat u e, li minħabba li jridu jgħamlu il-trattament hemmhekk. X'taw timmaġinaw xi fisser jridu jieqfu mill-attività tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea biex imorru e, matfall tfal fi Stati Uniti, tistaw timmaġinaw l-ispejjeż illi dan jirpreżenta dawn il-familji u jiena sepp l-Unjoni Ewropea tassew għandu dmir dmir li e, turi solidarieta f'dan il-qasam u ħasra u koll li għana l-esperti nazjonali illi huma fil-Aġenzija tal-IMM l-autoritajt nazjonali għedin jitfaw dubju b'dawn id-deċizjonijiet u tija perikoluza mux bis għal-kredibilità tal-EMA imma u koll għal-kredibilità tal leġizazzjoni farmaceutika Ewropeja u koll għal-EMA centralizzat dan kollu huwa perikolux termini ta' saħħa pubblika ne wassal għal dawnin kbir għafa ta' dak li huwa trattament li jobbligom tagħhom illi dawn iwaqfu it-trattament ikollhom eh, eh, eh, imor jisifru biex jieħdu trattament. Aħna kontenti li grazzi għal mersidenza Maltija qed nittrattaw dan is sogġet u nittamaw l stata membri jħarsu lejn il-kompetenza regolamentarja tagħhom biex ikunu jistgħu jkoll jagħtu iktar aċċess għal dan it-tip ta' li lill-pazjenti u biex naraw kif nisaw mexi l-qudiem ta' nil qafas għaliex huwa hija pjaga doppja lihom dawn in-nies. l għalna għandhom il-mart rari diġà Imbagħad terġgħu tgħid fuq dak ma jistgħux jibbenifikaw minn aċċess għat trattament fil-territorju tagħhom stess, fl-Ewropa tagħhom fl-Ewropa stess. U mhijiex aċċettabbli fl-21 seklu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you very much, Madam Dali. Thank you, Chair, and let me start. Grazzi, Signora President, u ringrazza l-Sir Ryan tal-li jetawnek hawnhekk fosna sabiex jiddiskuti dan il-punt. il punt verament importanti u nixtieq inkompli fuq dak li qal qalu Surliza u Sinjura Grostet. Naħseb hija pożittiva ħafna il nżidu il-kooperazzjoni transkonfinali. Dan hija waħda mill prioritajiet waħda mill-prijoritajiet tal-Presidenza Ewropea, Presidenza Maltija. U tajjeb li jkollna aktar kooperazzjoni bil-promozzjoni ta' ċentri ta' ċellenza, speċjalment fil-qasam tal-mart rari. Jiena nixtieq nenfasizza b'mod partikolar dak li qal sur Lize. Jiena ġejja minn Malta u għassat membru żgħir ħafna u aktar minn sat membri oħrajn niltaqgħu m'aktar problemi meta nitħarsu l mediċina innovattiva. Eh, dana speċjalment minħabba id daqsar tagħna u anki il-suq eh, li ma tantxu attraenti minħabba l-ekonomija ta' skala. U dan huwa ta' tħassib kbir speċjalment fost eh, familji illi għandhom tfal jew familjari illi eh, għandhom dan il-mart rari. Aħna nasbu li l-Unjoni Ewropea għandha tejn kemm jista' jkun sabiex taqgħat ir-riżorsi sissa dan din xi frammentata fost l-istati membri tal-Unjoni Ewropea u naħseb illi azzjoni konġunta tejn lill-professjonisti u anke lill-pazjenti sabiex jaqsmu l-informazzjoni fuq livell transkonfinali. Is-Sur Ryan tkellem fuq inizjattivi li qed jaqdu eh, lill-istati membri imma nixtieq il-Kummissjoni biex tispeċifika biex titkellem iktar fuq dawn il-miżuri speċifiċi illi jistaw jiżguraw li stati membri żgħar jistaw jibbenefikaw mill-ġbir ta', ta, ta arfin dan anki fl-istati membri kbar, imma speċjalment eh, din problema tidher iktar fl-istati membri żgħar. Kif ħansaħħu l-kooperazzjoni bejnietna u koordinazzjoni? Is-semmit ir-riċerka u rajt immill l-2007 mill-2007 kien hemm investiment ta' 620 miljun euro mill-Unjoni Ewropea fuq dan il-Mart Rari imma żgur li hemm bżonn ta' aktar xogħol rridu nkomplu nħeġġu aktar riċerka f'dan il-Mart Rari li jista' jwassal għal riżultat konkret U fl-aħħar mill-aħħar irridu naraw kif ħanifaċilitaw l-affarijiet sabiex il-pazjenti tagħna ikollhom benefiċċju minn trattamenti li ma jkunux disponibbli f'stat membru tagħhom imma jkunu disponibbli fl-istati membri u pajjiżi oħrajn. Grazzi. Grazzi ħafna sa Sinjura McGuinness. Grazzi ħafna, Sinjura President. Pala membru li li l-klabt li dan il-punti tressa fuq l-agenda nirringrazzjak ħafna. Eh, Nirringrazzjar il-Kommissjoni u kol tal-kontribuzzjoni. Din hija xaġa importanti għal dawn il-persuni li qed jibgħatu minn dawn il-mart eh, rari tajjeb li qegħdin naħdmu fuq din il-kwistjoni, kun jafu b'dan. Meta jiena kont eh, flaqa dan l-aħħar kellu kellu titlu dawn Brexit on Rare Diseases u għawnek għet nitkelmu fuq id-djufijiet fil-sistema monetarja. Naħseb din hija importanti, ġum hija ġurnata importanti fejn ngħidu li l-korporazzjoni transkonfinali fis-saħħa tal-Unjoni Ewropea salvat il-ħajjiet u r-riċerkaturi u tobba li fl flimkien żviluppaw trattamenti u mill-Unjoni Ewropea il-pazjenti setaw jivvjaġġaw fejn meħtieġ biex ikollhom aċċess għat trattament. Hemm iktar tħassib li bil-Brexit dan kollu ħajjitnaqqas u eh, naf ħafna ħafna pazjenti li attendew din il-laqa li semmejt qalu mod ċar li l-Renju Unit għandhom eh, ilhom jaħdmu ħafna fil-riċerka f'dan il-qasam u din ġiet anki infurzata fl-Unjoni Ewropea U din hija xi ħaġa li għandna nżommu f'moħħna f'dan il-kumitat li meta nitkellmu fuq il-Brexit eh, b'mod globali fil-verità mill-perspettiva personali u mill-perspettiva ta' pazjenti hemm konsegwenzi li jistgħu jkunu ta' detriment kbir għas-saħħa tagħhom. U ma nafx jekk il-Komissjoni tistax titkellem fuqha, imma din hija xi ħaġa li jiena mħasba ħafna fuqha. Eh, eh, kif ħajkun hemm impatt tas-saħħa eh, għal-ċittadini illi eh, tibatu minn dawn il-mart rari. Hemm progress illi l-Unjoni Ewropea kontribwixxi tal-lihom tajjeb li nsemmu u naħseb anke qed inħarsu lejn dan ir-rapport ġdid illi ħajjiġi eh, ippreżentat fis-sena d-dieħla, fil-bidu tas sena d-dieħla, u nixtieq insaqsi il kummissjoni kif ħadd ċerti li jkun hemm reviżjoni tal-qafas attwali? Kif ħaj dan ħajħeġeġ l-iżvilupp tal-prodotti medicinali fit trattament tal martrari u naħseb illi il-gruppi ta' pazjenti jkunu verament interessati għal dan. Nixin saqsi wkoll fuq l-aċċess terapija u l-prezzijiet. Sem issemgħu diġà l-prezzijiet għalin eh, mill-Kummissjoni. Nixtieq nitlob kommentiħor ieħor mill-Kummissjoni. Dan kif jista' jsir sabiex il-pazjenti fl-Unjoni Ewropea ikollhom aċċess ugwali fl-istati membri għal dan il-trattamenti meħtieġa u ħafna drabi għaljien. Naħseb importanti ħafna li dan il-kumitat jindirizza il-martrari. Grazzi. Grazzi, Sur Caputo. Grazzi, President. Anki tal-li poġġejt dan il-sujġet fl-agenda tagħna illum li il-ġurnata dinjija għal martrari. Hija ġurnata importanti għal biex nqajmu l-kuxenza biex nirċevu informazzjoni u biex nkunu nistgħu nejnu fil-trattament ta' dan il-mart. Din dan huwa moment importanti ħafna fil- fitriq lejn il-dritt għas-saħħa ta' ċittadini kollha fl-Ewropej u interessanti biex nkunu nistaw nħarsu l-ura lejn il-kizbit li għamilna u xanna u dimna. Il-kwistjoni tal-martrari fl-Europa hija komplikata u ħafna drabi anki drammatika. E, Fil-definizjoni ta' martrari ninkludu anki mart illi għandhom incidenza li dvarja ħafna f'dawn e, snin għadna li sar ħafna biex innaqsu d-batija tal Eh, familji biex nigarantixxu dritt ta' saħħa dak li għandhom mart rari. Is-suċċess tal-regolament 141 per eżempju fuq l-iżvilupp ta' eh, ta' ċertu eh, medicini u wassal għal innovazzjonijiet li huma destinati għal pazjenti li saftit żmien ilu ma kellhomx il-possibilità li jkollhom kuro. Però għad għandhom għatem ħafna xisir, speċjalment fir-riċerka u fil-koordinazzjoni tal- uh, tal-politika nazjonali fl-assistenza f'ċerti reġuni fl-Europa, jina et naħseb anki għal nofsinar tal-Italja, imma anki reġuni oħrajn Ewropej, il-appoċ pubbliku ta' minn ejbati minn martrari u nieqes ħafna eh, problemi kulturali u anki problemi finanzjari u innaqsu il-fiduċa ta' ċittadini fil-politika u ħafna drabi dawn il-pazjenti se ikollhom ifittxu il-kura f'pajjiżi il-bot ħafna. Inħoss li għanna nerġaw natu definizjoni tal-bżon eh, ta' dawk il-persuni li għandhom dan il-mart eh, u għanna nejni u manki biex jelbu l-problemi kem ta' territorju u, u ta' problemi ta' kuljum. Eh, għal-pazjenti u għal-familji tagħhom. E, Jek għanda sens il din il-ġurnata tal-martrari, e, sens huwa propju li fakkarna il-li e, id-dritta lejn il-ħajja u għall-assistenza għanda tkun ugwali għal ċittadini kollha tal europa Grazzi. Graħar. U laħar aħħar wieħed huwa Sur Pedicini. Grazzi, President. Jina naqbel ma dak li Eh, intqal mill-kollegi kollha anki Caputo, aħna nħossu li huma importanti dawn inizjattivi eh, speċjalment eh, tal-ġurnata dinjija tal-martrari, tal għax nkunu nistgħu ninformaw li ċittadini fuq dawn il-problemi soċjo-sanitarji. U mm, il-punt huwa illi dawn il- pazjenti huma rari, huma ftit, allora memx ħafna attenzjoni fuq dawn il-pazjenti u, u allora memx bizzejiet eh, medicini eh, jiġu użati medicini li mumiex eh, verifikati blaħjar mod u barra minn hekk anki l-industrija farmaceutika m'għandix interess għaliex ma tantx jistgħu jaqlaw flus mill-trattament ta' dawn il-persuni. Imma ħafna drabi dawn il-bart huma dan il-mart huwa gravi, eh, ħafna eh, minnhom iwaslu għal-mewt u ħafna kazijiet u huma mart ta' tfal u ħafna drabi u e, huma mart li huma disabilitanti, ġifiri persuna ma tkunx tista' taqdi il-bżonni ta' kuljum tagħha. U e, e, il-familji u l-pazjenti e, barra mill-problemi fiżiċi li għandhom għandhom anki problemi psikoloġiċi għax m'għandhom għajnuna minn ħadd. U l-ħidma tagħna hija propju illi dawn il-mart rari m'għandux ikunu mart traskuratu, ma nix nħallu l-ħadd lura u jekk il-Big Farm miex interessata li tiħu il-responsabilità ta' reċerka eh, allora hemm huwa indispensabbli li jkun hemm intervenzjoni pubblika. Aħna eh, fl-mea tkellimna fuq dan il-bżon illi għanda tirċevi fondi pubbliċi eh, biex ma naslux għal paradoss li natu finanzjament pubbliċi għal riċerka biss meta l-industrija farmaceutika hija żgura illi qed tagħmel profitt dawn eh, u ma nistawx naċċettaw illi jisiru dawn il-kalkoli fuq il-ħajjiet tal-ċittadini Ewropej. Grazzi. Nerġa' nisimaw s-samnanti direttur Ryan biex jirreaġixxi għal kommenti. Grazzi. Niprova illi nitkellem fuq il-punti li saru malajr l-għonet li kunem rabta iktar bejn il-programmi ta' riċerka Eh, fuq il-kura soċjali u tas-saħħa. Waħda mill-punti l-iktar importanti fil-Kumitat tal-Martrari kien li kunem guidelines għal biex ikun hemm rabta ħjar mod partikolari bejn il-pazjenti ta' martrari fis sistema eh, tas-saħħa u sistema tal-kura u l-sistema soċjali. U jena eh, inħoss li għana namlu follow-up ma l-istati membri biex naraw xrabtit għamlu barra mill-sistema eh, tas saħħa u sistema tal-kura soċjali għal dawn il-pazjenti. Fu dak riċerta kif għalli sur pedicini li għalli li ridu prioritali dan it-tip ta' riċerka u nishtiq ngħid li se jkun hemm inizjattiva konġunta mill-2019 il qoddim biex il-Kummissjoni u l-programm ta' riċerka ikunu jistgħu jikkooperaw biex ikun hemm iktar mm, eh, target aħjar għar-riċerka fuq l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni tal-, -leġislazzjoni tal medicini eh, li semmit snjura grostet fejn ħafna pazjenti kellhom jimmorru barra mill-Unjoni Ewropea, żewġ problemi li netem il-networks ta' saħħa li aħna qed nipromuovu għandhom iwaslu għal biex ikun hemm approċċ iktar uniformi Eh, fl-apprezzament ta' teknoloġiji eh, ġodda għal-medicini ġodda u għedin u koll nistudjaw eh, xinuma l-sfidi u djufijiet mm, fil-medicini u għet namlu revizjoni tal-leġizlazzjoni biex insibu guidelines ġodda u fl-imkien mal-EMA. Fuq il-kwistjoni tal access għal medicini naf li l-Parlament Ewropew qed jiprapara rapport għada illi se jikonsidera l-aċċess għal medicini u l-prezzijiet jiena interessat ħafna naqraħna n-rapportu anki biex nara il-diskussjonijiet mal-EMEA u mal-komunità għal aċċess u għal dawn medicini għal pazjenti. E, e, kien hemm min għamel referenza għal e, presidenza Maltija u l-workshop li se jkun hemm fl-aħħar ta' Marzu nittama li din se tkun opportunità biex il-ministri kun jistaw ħarsu iktar lejn l-implementazzjoni u l-sfidi tal-politika fuq il-martrari u specialment fuq l acċess Il-Sinjura Dalli għatkelmet fuq l-sfidi għal l-Stati membri zar u Eh, naħseb li referenza Ewropea, il ta' referenza Ewropea se tkun utli 24 eh, minnhom daw se jiġu mnida il-ġimgħa diħla li huma importanti b'mod partikolari għall-istati membri żgħar u anki fuq il-kwistjoni ta' Sinjora McGuinness fuq il-Brexit aħna ma nixtiqux natu lebda komment fuq dan għalissa għax għada ma saritx notifika minna ħata Renju Unit. Grazie. Grazzi ħafna kollegi. Beknal u il-dibattitu fuq dan il-punt u anki fuq il-laqa eh, għallum. Il-laqa li miss hija fid 10 ta' Marzu u issa nistedinkom biex nieħdu ritratt. Pero jina minix parti f'dan dan ir-ritratt. Ir-ritratt li se jsir barra mill-awla hemm fotografu u qed jitlobna biex noħorġu eh, barra mill-awla biex nieħdu ritratt kollha flimkien. Grazzi.